Colleagues, good morning. Let's start our meeting. I have some announcements. Kollegi mela, ejja nibdew il l-qatana. Għandi xi avviżi l-ewwel qed nixtieq nilqa' membru ġdid, Sur Sander Lunds tal-grupp ECR li ħajħu il-post ta' John Van Overveld li palma tafu nħatar bħala eh, Ministru tal-Finanzi fil-Belġu, mela nilqaw il-Sander. Mbagħad wara l-approvazzjoni tal-kalendarju abbozz tal-2015 tal laqat tal-Kumitat waqt il laqat ta' 13 ta' Ottubru, tistgħu tieħdu nota li l-lista approvata tal-laqgħat issibuha fil-paġna ewlenija tal-sit tal-internet tal-Kumitat. tal internet tal kumitat Issa xi deċiżjoni mill-aħħar laqgħa tal-koordinaturi l-ewwel dwar il-ħatra tal-membri tal-bord tal-SRM il-koordinaturi ddeċidew li kollhom smih għal pożizzjonijiet kollha tal-bord tal-SRM skont il-leġiżlazzjoni. U il-membri mbagħad jiġu informati dwar il-ħinijiet u l-kalendarju ta' dawn is-smieħ eventwalment. Mbagħad il-, -il nomini ar rapporti il-semestru Ewropew nata l-PPE, il-monitoraċ finanzjarju l-istituzzjonijiet finanzjarji nata l-ALDE, rapport ta' impatt ta' servizzi ta' leġislazzjoni fuq servizzi tal-impatt l-PPE, rapport tal-EMU għall-investiment l-grupp tal-SND u l-opinjoni ta' rilax għall esas ħajsir mill-membri tal-buro. Issa, aġġornament fuq il-proċedura ta' ħatra għal esgab il-koordinaturi tal-ikon qablu li kollom ismieħ mal-kandidat mażul għal president eh, presidenza tal-board ta' pariri dwar l-istatistika sambat naddulkom data zittart. U fl-ħarnet, fuq il-gvernanza ekonomika, il-koordinaturi tal-ekon qablu li kunem dialogu ekonomiku mal-Kummissarju Moskovici fl-24 ta' novembru fi Strasburgu biex jiddiskutu il-pjanijiet ta' abbot budgetarji tal-membri. Punti ħor ma da tħassar mela ejna għaddu issa l-punt seba fuq l-agenda tagħna fejn irridu nivvutaw Anzi jista taħdem, mela nista lura għal l-aħħar avviz taħt il-punt sitta fuq il e-meeting u e-committee ħajkonna prezentazzjoni qasira ta' servizz tal-intranet tal-parlament fuq eh, laqatu kumitat fuq livell elettroniku. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi tal-li tatuni din l-opportunità li prezentalkom il-laqat elettroniċi. i meeting hija applikazzjoni li tipprovdi id-dokumenti tal-Kumitat mod elettroniku, ġifieri qed tieħu post il-files fuq il-karti li jintom imdorrijin. E, ikolkom Peress li din hija verżjoni elettronika tal-dokumenti tal-laqat ovvjament għandha ħafna benefiċċji oħra wkoll meta mqabbla mal-karta. U issa ħna nippreżentaw l-kom mbagħad ovvjament il-lab kif taħdem u anka x'iluma il-benefiċċji. Peress li ma tantx għandna ħin, Ejna għaddu mill-ewwel għad-demostrazzjoni li ħassir mill-kollega. Lodo tajba? Mela, l-applikazzjoni hija applikazzjoni għabbażi tal-internet, iġbir manna fejn installaw xej, suppost tista' taħdem fuq kwalunkwe apparat. Ħanamel il-prezentazzjoni fuq l-iPad għax nafla ħa taħdem imma nafla ħa taħdem ukoll fuq kwalunkwe tip ta' tablet ieħor biex titħlu fl-applikazzjoni din hija xi ħaġa faċli ħafna tritmur fil-sit elettroniku uffiċjali tal-Parlament tal Ewropew slash e-meeting. L-applikazzjoni hija interna iġbiri tista titħol għalija biss għal eh, l-istaff tal-Parlament Ewropew. Mela għawek tridu tagħtu l-username u l-password tas-soltu jina nagħti tiegħi Issa la darba tagħmel il-login nistgħu ngħaddu mill-ewwel għal paġna tal-e-meeting. Issa din il-paġna tal-e-meeting tatik l-opportunità li titħol fi kwalunkwe laqa tal-kumitat li ġi reġistrat. Għalek, biex nibdew ġviri huma sempliċiment let passi, għawek qed naħdmu fuq il-Wi-Fi, hija aċċessata anka minn barra il-post tal-Parlament. Per eżempju, illum nista' imbiddel il-lingwa tal-applikazzjoni nista' nidħol fi kwalunkwe kumitat ieħor, per eżempju, nista' nidħol eh, fil-kumitat tal-lum. U s-sistema tirċivi mod dinamiku il-dokumenti aġġornati u l-punti fuq l-agenda kollha. Iġbir nistgħu mmorru fil-laqgħa ta' qabel u anka fil-laqgħa tal-futur. Fuq il-naħa tal-lemin, tistaw taraw l-agenda tal-laqat. Awek tistaw tiħdu kol kwalunkwe informazzjoni addizzjonali. Ġvid dinja format elettroniku. Per esempio, għawek nista nidħol fl-agenda u nista nażel il-lingwa. Is-sistema ħat tiftaħ il-dokument mitlu u ovvjament E, tatik l-aħħar verżjoni tad-dokument. U din il-verżjoni tad-dokument hija imniżla fuq livell lokali. Ġviri hija lokali għal kwalunkwe apparat li jintuża. Għalhekk jiena nista' ovvjament anka niftaħa f'applikazzjoni oħra. Din hija xi ħaġa interessanti ħafna għaliex imbagħad nista' nagħmel ħafna affarijiet oħra. Nista' nżid xi kummenti pereżempju. U din l-informazzjoni kollha li qed nagħmel issa s-soltu nagħmilha fuq il-karti. U la darba nagħmel dan, nista naqsam il-dokument il ma' kollega, nista nibatu, nista nati ħanka l-kommenti tijak. Ġviri jiġifieri dan u għammot kif nużaw li meeting u din hija disponibbli fi kwalunkwe moment. Ġi din hija preżentazzjoni qasira qasira tal-e-meeting u l-kollega mbagħad tagħti tispjegalkom x'inhi e-committee. good morning. Just a very few words. Iva l-odwa tajba ftit klem fuq e-committee, partikolarment il-sit tal-internet il ġdijt għall-istudju tal-latti ta' implementazzjoni, eccetera. Meta titħol fl-intranet tista' titħol f'e-committee għandek il-sit li tara fuq l iskreen u mbagħad tinżel fil-parti tisfel tal-paġna fejn tista' tara ikon web space, web space Għawek issa ċi tamel login ġdijt għalix il-sit li aħna fassalna biex nistudjaw il-mezuri ta' implementazzjoni u l-atti delegati hija aċċessibbli biss għal minjat il-pariri u l-membri tal-grupp. Inti tamel il-login bil-ID tas soltu, l-password tas soltu. Umbaħt għandkom dan il-sit il-ġdijt li aħna eh, waqqafna biex nwieħed ikun jista' jara il-miżuri ta' implementazzjoni u l-atti delegati. Għawek jattara erba' affarijiet hemm introduzzjoni fuq xinija din il-paġna, aħna għaf f'nofs Settembru bħalma tafu. U lan huwa li ikun hemm l-informazzjoni kollha hawnhekk. Il-miżuri tekniċi, <coughs> Iġbiri dak kollu tirċivu f'email tisibuh kollu f'post ċentrali, iġbiri dan is-sit elettroniku. U lissa lissa. Issa t-tini ħaġa li tistaw taraw għawek hija tabella li turi il-files kollha li għaddejjin bħalissa ġifieri dawk il-files li aħna ċirkolajna lill-membri tal-ikun jew inkella lit-tim ta' negozjati skont l-istadju nsabu fih bl-iskadenzi għal kummenti li jridu jiġu mebawta lill-kummissjon, lill-kumitati jew inkella lill-awtoritajiet ta' supervizjoni taraw il-file, il-tip ta' miżura, intom tistaw tikklikjaw fuq dawn il-punti kollha, u tistaw teħdu dokumenti. U anka għaw l-email li permezz tagħhom eh, dawn il-miżuri kollha ntbatu lilkom. Ġifieri għaw l-iskadenzi kollha mniżlin hawnhekk fuq l-imtabella. Nittilet net għaw xi informazzjoni ġenerali fuq in-naħa tal-lemin fuq il-miżuri ta' implementazzjoni u l-atti delegati li ġew approvati riċentement u importanti ħafna għaw ukoll eh, tabelli ta' ta', ta ta' perspettiva ġenerali, waħda fuq l-ikon u waħda fuq id-DG Markt. Ġi dawn huma kwistjonijiet li diġà saru jew ikollna tal-waqt ħaslu fil-files. Umbagħad ħloqna l-folders tal-files hawnhekk li tarawa fuq il-parti tisfel tal-lemin Wow folder għal kull wieħed mit-texts tal-level wieħed meta hemm delega ta' seta jew inkella għall atti ta' implementazzjoni jew inkella atti delegati, jekk tara l-mifid jew mifir, jekk tiklikja fuq dan il-folder ħataraw id-dokumenti li rċevejna li rċiva s-segretarjat u li ġew ċirkolati minn meta bdejna dan is-sit. Per eżempju, l-konsultazzjoni tal-ezma ta' 3 ta' settembru u meta tikklikja fuq il-naħa tal-lemin qed taraw din il-kaxxa l-oranġa u ħamra. Dokument li diġà kien hemm konsultazzjoni fuq. Dak kollox bażikament. Ovvjament din hija ħidma li għadha għaddejja. Nkomplu niżviluppaw dan is-sit, nikkunsidraw il-kummenti tagħkom u nippruvaw intejbu dan is-sit jekk għandkom xi kummenti Nkuntattjaw l segretarja tal ovvjament nippruvaw ngħinukom, grazzi. Thank you. Congratulations, a very useful tool. Hope all the colleagues will use this new e-tools uh, for saving pay. Mela dawn huma għodot biex nifranka ovvjament il-karta u namlu l-affarijiet mod aktar effiċenti. Issa jien għaddu għal punt numru 7 tal-aġenda tagħna li hija votazzjoni Mela, e, dinija dwar il-possibilità li l-Parlament e, jirrifjuta il-possibilità tiegħu li iqajjem e, oġġezzjoni. Ġviri li jirrifjuta dawk it-tlet perdu ta' tlet xhur. Aħna edin niproponu dan għal ċertu għatti delegati speċifiċi u limitati ħafna li għandhom xjaqsmu mal-bord ta' rizoluzzjoni wahdina. Ġifiri, mux il-font, mux qed nitkellmu fuq lat delegat biss fuq is-sistema provvizorja tal-installments fuq il-kontribuzzjonijiet li kopru l-ispejjeż amministrativi tal-SRB waqt il-perjodu provvizorju. Jiġifieri dan huwa qatt li jrid ikun fis-seħ kemm jista' jkun malajr. U li mhuwiex kontroversjali, għalhekk il-Kummissjoni talbitna għal raġunijiet prattiċi sabiex niddeċidu li innamlu lebda oġġezzjoni u aħna rridu nivvotaw fuq rizoluzzjoni li qed tippropon jekk aħna nkunu eh, ħanivvotaw fuq rizoluzzjoni li tqajjem oġġezzjoni rridu nikkellmu l-CRP u mbagħad is-COP għandha 24 sija jekk jekk 40 membru jitolbu votazzjoni fil-plenarja, jekk le ikun hemm il-deċiżjoni ta' lebda oġġezzjoni għall-att delegat u l-delegat jista' mbagħad jidħol fis-seħħ. Jiena nixtieq nitlobkom li tħejju il-karti tal-votazzjoni tagħkom għax il-votazzjoni ħatkun elettronika, għandna numru ta' votazzjonijiet fuq il-paragrafu il-kwotazzjoni u il-premessi, jiena suġġerixxi nivvotaw kollox f'daqqa sakemm hawn xi oġġezzjonijiet minn uħud minnkom. Tixtiequ tivvotaw vot-vot? Jew nagħmlu l-grupp l-ewwel grupp kollu f'daqqa mbagħad ngħaddu għal għal ehm, votazzjoni ġenerali. Taqblu? Mela, min huwa favur? Daw kontra? Astenzjonijiet? Mela għaddit? Issa nixtieq nagħmel test għal votazzjoni elettronika. Il-votazzjoni hija miftuħa għat-test. għawis tal-SND. Għaw t-nej zejda, wieħed zejed? Għandi bżon l-naqqas wieħed, għata wieħed zejed tal-SND, grupp tal-SND jek iġobkom. Can one SND substitute? Jista membru sostitut tal-SND neħħil il-karta tal-votazzjoni tajjeb wis. Issa tajjeb. Votazzjoni għaluqa, mela issa naddu għal votazzjoni reali, issa ħanivvutaw fuq din id-deċiżjoni li man għajmu l-ebda oġġezzjonijiet li regolament delegat tal-Kommissjoni ta' 8 ta' Ottubru tal-2014 fuq is-sistema provizorja tal-installments għal kontribuzzjonijiet tal-ispejjeż amministrativi għall srb Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. The resolution is adopted. Mela, votazzjoni jamalu għal rezoluzzjoni ġiet adottata. Sajja kwis. Issa naddu għal punt 8 fuq l-agenda tagħna. Li huwa punt rilevanti ħafna, u dossier rilevanti ħafna. Dawn huma il-miżuri strutturali għat-titjib tar-reżiljenza tal-istituzzjoni ta' kreditu tal-Unjoni Ewropea, ġifiri il riforma strutturali tal-Banek. Palma tafu din hija proposta tal-Kummissjoni li ġiet proposta qabel it-tmim tal-aħħar leġislatura. Iżda li aħna ħanibdew niddiskutu issa mad-rapporter mal-rapporter li huwa Gunnar Hockmark u ngħaddi l-kelma lilu. Grazzi ħafna sur President. U grazzi tal-li tajtni l-opportunità li nati xiftit opinjonijiet għal diskussjoni fuq kif ħanimxu l-qoddim b'din il-leġizlazzjoni. Jina verament qed nistenna bil-ħerqa li niddiskutu eh, iżiet il-qoddim ma' shadows u mal-membri kollha ta' dan il-kumitat ovvjament. Il-pjan huwa li nippreżenta abbozz ta' rapport fit-18 ta' Deċembru sabiex nassiguraw li intom ikolkom millit sabiħ Mela għandi xi punti li nixtieq naqsam magħkom l-ewwel nett. Illum ninsabu fl-2014 u mhux fl-2009. Fl-2009 konna ninsabu fi kriżi serja minħabba numru ta' zbilanċi makroekonomiċi. Iżda wkoll konna qegħdin niffaċċjaw il-fatt li kien hemm nuqqas kbir ta' leġiżlazzjoni f'dan il-qasam li kienet tagħti stabilità lill-sistema finanzjarja. U jiena naħseb li għad dinja xi ħaġa li għandna nasemmuha. Għaliex minn dak iż law mill-2009 sal-2014 għamilna ħafna affarijiet. Tajdu xtajdu naf li għaw opinjoni differenti fuq dan, imma xorta wahda irnexxinna nimxu ħafna l-qoddim, issanna ħafna regolamentazzjoni eh, li eh, daħlet fis-seħ, hemm min jgħid li hemm wis, hemm jgħid li hemm ftit. Iżda dan ma jmurx kontra il-fatt li għanna ħafna regolamenti fil-post. Għalek, il-pajzaċ tal-settur finanzjarju fl-Europa imbidel bil-kbir. Għansemmi dawn l-akronimi kollha mbagħad intom aħsbu ftit ta' kif tistgħu tinterpretawhom għandna l-EMU, eh, e l-MIFID 2, e il-CR, il-CRD, eh, il-DDS, l-SRM. SSM, għanna daw kolla ġifiri. Għanna l-IBR, għanna dawn l autoritajt kolla ta' supervizjoni. Għanna struttura li fundamentalment hija ġdida. U din hija struttura ġdida li fil-fatt għadha ma bdiċ taħdem għax kollox għadu naqra ġdid. Supervizjoni, single rule book, U fi zona euro palma qed għandna l-SRM, l-SSM. Kważi kważi qed jispiċċaw li l-abbreviazzjonijiet, imma nixtieq nitfa' l-aħħar karta l-EBRD. Il-Banking Recovery Solution Directive. Iġvi dawn huma ftit mill affarijiet li qegħdin ivarjaw ħafna mill-sitwazzjoni li kon qegħdin niffaċċaw fl-2009. U l-ħaġa l-oħra hija li mill-2009 l-ikbar bidla fl-ekonomija Ewropea u għalija dan huwa punt verament importanti ta' tluq, l-ikbar bidla fl-ekonomija Ewropea hija jekk temnuha jew le it-tibdiliet fid-deficits tal-budget u il-piżijiet tad-dejn in-nuqqas tal-investiment privat. Jekk inti tagħmel il-kurva tal-graf, -tal minn dak li kenna għal ħafna żmien u tara illum nistgħu ngħidu li illum il-ġurnata għandna 9 biljun inqas bħala investiment. U dan biex inqablu ma dak li għal il-President Eh, tal-Kummissjoni u li qed iniet, ġifieri Jean-Claude Juncker, dan il-programm ta' investiment għal 300 biljun għal 3 snin, ġifieri 100 biljun kull sena, imma aħna għandna nuqqas ta' investiment ta' 900 biljun fl-Ewropa. U dinja xi ħaġa nirridu narawha fil-perspettiva li il-kumplament tal-ekonomija dinija Et tizdiet issa, qed tizdiet l-investiment tagħha, et tkabbir tagħha fl-Istati Uniti, fl azja eċetera, u jiena nixtieq li aħna naraw li dan in-nuqqas ta' investiment mhuwiex biss problema għall opportunitajiet tagħna sabiex ikonna aktar tkabbir u kompetittività, imma fl-aħħar mill-aħħar ħajkun hemm riskju li aħna nispiċċaw naqgħu fi kriżi finanzjarja ġdida. Għaliex jekk aħna ma ninvestux, ma nżommux il-valuri tal-assi li huma rekwiżiti importanti għall-istabilità tas-sistema finanzjarja. Irridu nżommu fl-imkien. Waħna il-koll nafu li parti kbira tal-krizi finanzjarja ġejja minn meta jaqaw il-valuri tal-assi. U forsi riflessjoni staw nieħdu mill-stress tests huwa li il-valuri tal-assi hija xi ħaġa importanti immens. Ma hemmx dubju dwar dan, u rridu ngħiduha u jekk il-valuri tal-assi edin jaqaw, huwa diffiċli li kollok kwalunkwe forma ta' rekwizit ta' kapital għax xorta waħda jistgħu jiġu Iġvi, jina lija dawnu ma' żewġ punti ta' tluq verament importanti. Issa ħaġa oħra. Hija tweġiba għal dan hija diskussjoni tal-Capital Markets Union. Jina naħseb li din xaġa xi ħaġa li għanna bżonna Għalix dan in-nuqqas investiment huwa bażikament xejra tal-kriżi tal-ekonomiji. Hija xi ħaġa naturali. U din tot tal-ina l kol Iżda hemm aktar eh, fil-kriżi tal-ekonomiji. U dan ifisser li hemm bżonn li noħolqu likwidità fil-suq Ewropew kollu kemmu. u irridu niksbu investimenti u namlu aktar likwidità fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Mela din din il-perspettiva jkun ħarsu lejn il-leġiżlazzjoni tal-istruttura bankarja minn dawn it-tliet punti ta' tluq. U jien ngħid li huwa verament importanti li aħna nappoġġaw l-iżvilupp sabiex inkunu nistgħu ikonna unjoni tas-suq eh, li għanda kapital li jaħdem u dawk li huma l-Banek Universali huma fil-fat parti minn din l-Unjoni tal-Capital Market. U apparti Single Rule Book u għal-attur reali huma l-atturi reali fil-Capital Market Union bittama li fil-ġejjeni konna fluss ta' likwidità fis-swieq kollha tagħna. Issa riflessjoni li jiena għandi u dan l-stress test fil-fatt jatina aktar informazzjoni dwar dan, il-kriżi li aħna rajna fis-swieq finanzjarji kienet kwistjoni ta' eh, beħb il-mnut kif ukoll tal-proprjetà, l-qasab tal-proprjetà, u din kienet ukoll xejra li rajna fl-stress tests. U palma għal il-rapport, ma tistax tajt li il-banek universali huma problema fi għanfusom, jina naħseb nistanna rawa anka bil-kontra. L-izviluppi f'ċipru, per eżempju. Kien ikun tajjeb li kieku kenna l-banek universali jemmek. Għalix jekk ma jkollokx naħa oħra, jekk inti tkun qed isserraħ biss fuq naħa waħda, e, e, Umbat trittieħu il-flus mid-depozitarju, ġivi jek għandek id-depozitarju biss biex jisserraħ fuqhom. Umbat niġu lura għal BRD il-banek rridu jkollhom mhux biss il-kapital imma anka is-saħħa li jekk jintlaqtu eh, jkunu jistgħu jifilħu għalija. U dan wassalni għal ħaġa oħra li ma tistax tajt li l-banek universali fihom infushom huma l-problema. Jiena nixtieq li aħna jkollna mhux kriterji bbażati fuq l-istruttura imma kriterja bbażi tar-riskju dan ifisser li jekk il-banek universali qegħdin jikxfuna għal ċertu riski li ma ġewx ikkonsidrati fl-CRD erba, emir, mifid, eccetera, hemmhekk imbagħad irridu nifukaw fuq il-problemi li dawn jistgħu joħolqulna. Iżda jena naħseb ukoll sur President li huwa importanti li jkollna l-kredibilità tal-BRD. tal brd Jekk bank jispiċċa fil-kollu problemi u taraw li dan it-8% li għandek bżonn eh, biex li għandek bżon 8% biex tuża għal bejlin, eh, jiena naħseb li hemm ftit ħafna gvernijiet li huma lesti li mbagħad isegwu il-prinċipji u regolamenti tal-BRRD u jamlu bejlin għalix nista najdilkom li jumbat ikollok demonstrazzjoni gbar, protesti gbar f'Londra, Berlin, Stokkolma, nkunu fejn kunu. Ma naħsibx li jumbat il-gvernijiet ħajajdu, ekk eh, eh, eh, il-ħaġa. Għalix minn din il-perspettiva, jena naħseb li tkun ħaġa tajba jekk ikollna sistema bankarja diversifikata, iżda wkoll sistema bankarja li qed tagħmilha possibbli li ikonna ċertu likwidità. Umbat mill-banek eh, tal-imnu tal-sistema, il-komplement eh, tal-sistema, imma rridu nitlu bil-kwistjoniet għabbażi eh, tal-riskju. Jina naħseb li dwar il-market making jew il-liquidity making għanna bżon dan l-approċ għabbażi tal-riskju. Jina naħseb li hemm bżon li nużaw il-leġislazzjoni u l-BRRD li huma li tagħti l-opportunità lill awtoritajiet nazzjonali li jidħu f'diskussjoni ma' bank u jgħidu isma' inti ma tistax tirkupra jew inkella isma' għandek bżonn tbiddel mudell ta' negozju tiegħek. Li din hija xi ħaġa li nsibuha fil-BRRD. Għalhekk jiena naħseb li għandna inkomplu b'din il-leġiżlazzjoni sabiex inkunu nistgħu innaqsu kemm jista' jkun ir-riskju li aħna għadna qegħdin niffaċċaw. Pala puntatlu għanna bżon leġizlazzjoni kollha u supervizjoni diġa għanna fil-post. Hemm bżonn nikkunsidraw li aħna għanna bżonn Sistema bankarja li taħdem fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi li tista' tagħtina l-likwidità u l-investimenti ta' finanzjar. U għanna bżonn li dan mbagħad norbtuħ ma' leġislazzjonijiet li diġà għandna sabiex ikollna sistema li permezz ta' single rule book tatina opportunità sabiex niġġieldu dan il nuqqas ta' investiment u nirkupraw naqra kemm fuq l-investimenti kif ukoll fuq it-tkabbir. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-rapporter għal dik il prezentazzjoni illi eh, prezentatilna l-istampa b'mod aktar ċar u issa nistgħu nibdew bid-dibattitu tagħna. Nibda bix-shadow rapporter għall-SND l-Onorevoli l-Honorable Vice Secker. Grazzi ħafna sur President, nirringrazzja wkoll il-rapporter għal dik il-prezentazzjoni. Na naħseb illi inti għandek assolutament raġun illi rridu nqisu din il-leġiżlazzjoni fil-kuntest illi ġi żviluppat f'dan il-kumitat u f'kumitati oħrajn f'dawn l-aħħar snin dan uh, jiddependi, din il-leġizlazzjoni tiddependi fuq leġizlazzjoni oħra u l-eżerċizzju li għadda minnu l-ECB indika b'mod ċar illi fil-waqt illi finanzjament fondi kien eh, addizzjonali kien meħtieġ għal xi panek, però mill-istress test ħareġ illi għat hemm problemi serji fis-sistemi bankarji uh, eh, tal-Banek Ewropej. U kif eh, inti qed tajjeb ħafna bħalissa f'banek madwar id-dinja qed eh, uh, naraw żvilupp li huwa aktar maġġel meta mqabbel ma dak Ewropew. U għalhekk joħroġ biċ-ċar li hemm ċerta problemi fis-sistema bankarja Ewropea. Problema li qed uh, tibqa' hija il-low leverage ratio u din ħarġet biċ-ċar minn dan l-eżerċizzju. Mm. Dan x'jindika? Jindika illi aħna niddependu ħafna fuq uh, ċerta uh, riski u aħna suscettibbli ħafna dawn ir-riski. Jiġifieri jekk ikollok leverage ratio ta' inqas minn 3% biżejjed żball żgħar fil-mudell tiegħek u terġa' taqa' f'kriżi. Dak li qed nisma' minn għandek qed ħassibni xi ftit għax inti qed tgħid illi l-iżbalji part li huma inklużi f'dan il-mudell qed jiddaħlu fil-abbozz tal-liġi tar-riforma tal-banek. Però eh, aħna rridu eżattament il-kontra, irridu sistema bankarja aktar b'saħħitha. U dan anka rigward deċiżjonijiet pal per eżempju mm, eh, kas ta' sup li kunem supervizjoni ċentrali flimkien ma l-autoritajiet nazzjonali. Insomma, irridu li s-sistema tagħna tkun aktar b'saħħitha, aktar resilienti. U f'dan il-kuntest jiena inqis illi din il-leġislazzjoni eh, miex soda bizzejet u lanqas ma jinċert illi qed namlu bizzejet. Għantikom żewġ eżempji ta' dan. L-ewwel il-proibizzjoni ta' ċerta attivitajiet. Jekk wieħed iħares lejn la bozz attwali, speċifikament il-proibizzjoni ta' negozjar non propriu. Dan ifisser li inti ma tistax tieħu pożizzjoni, però tista' sellef. U naħseb li aħna mill-passat rridu nitalmu illi il-problema kienet mhux tal-kriżi eh, li għadna kif ħriġna minna, iżda kriżi li damet aktar. U għaliex f'daqqa waħda u irid jistaqsi il-banek eh, eh, ma setaw xieħorġu mill-problema waħedhom. ċerta banek bħal per esempio Citigroup kellhom flejes illi rridu uh, fuq skala kbira u issa u, u dan wasal għal situazzjoni diffiċli li ninsabu fija bħalissa. L-eżempju tal-long eh, term capital management jurina illi uh, il-banek ma jistawx jieħdu pozizjoni f'din is-sitwazzjoni. U anka l-lotja ta' kreditu fuq medda twila ta' żmien mhijiex daqshekk importanti għall-ekonomija reali. Jiġifieri dan l-element jista' jiżdied fil-abbozz attwali. It-tieni punt li nasbu punt importanti hija il-kwistjoni tal-discretion fil-leġislazzjoni attwali hemm ħafna uh, ambigwità u mhux qed nidħlu fid-dettall dwar kif qed jiġu uh, imkejla il-dawn il, eh, eh, diametriċi, diametrics, illi qed jiġu uh, imkejla mill-EBA Jiġifieri rridu nifhmu eżattament kif dawn il-miżuri ser jridu jiġu interpretati. Mbagħad dan ikun fid-diskrezzjoni tas-supervizjoni bankarja illi um, tieħu deċiżjoni fuq dawn il-fatturi diametriċi, diametric factors. Uh, Mbatem hemm il-kwistjoni ta' negozjati bejn il-banek u min ikun qed jagħmel supervizjoni biex jiddeċidu jekk is-sitwazzjoni tistax tkun aċċettata. Naħseb illi dawn it-tlet eh, atturi li BA, il supervizjoni u l-kummissjoni eh, irridu jaġixxu eh, imbona fede. U anka uh, il- Rrit wieħed eh, jisu kol il-pressjoni ta' lobbying li dawn it-tlet atturi qed ikunu sottoposti għalija, u forsi aħna nistgħu nqisu li nnejnu lil dawn it-tlet atturi prinċipali billi eh, barra il-miżuri li qed jiġu ehm, infasla f'din il-leġislazzjoni u proposti f'din il-leġislazzjoni nejdu kol illi fil-waqt illi intom qed tagħmlu nejdulom illi fil-waqt il-jum qed jagħmlu xogħol ta' eb xorta ikun hemm ċerta livell illi lilin minnu lilin minn dan il-backstop ma eh, ikunux jistaw eh, ikomplu jaħdmu, jiġifieri limitu ibbażat fuq miżura sempliċi ħafna. Li ngħidulhom li dan u limitu li lil minn hekk ma tistawx tmorru. Dawn huma suġġerimenti illi jiena nixtieq eh, nagħmel, eh, ma tantx għandi iktar żmien biex eh, nkopri ngħidilkom fuq aktar dettalji, però xtaqt ngħidilkom fuq fuq li mid-direzzjoni li aħna nixtiequ immorru fiha. Grazzi ħafna, il kallim li jmiss għalli sijar l-onorevoli Kamal. Mela, eh, Waħda mill-kustjonijiet li aħna e, trattajna fil-mandat li għadda kienet propju din u aħna wasalna għal e, deċiżjoni illi e, kienem xi punti komuni, partikolarment meta l-Onorevoli McCarthy għamel rapport fuq dan il-qasam u kienem bil mhux ħażin Meta wieħed ħares lura lejn l-aħħar ħames snin, jekk wieħed iqis ukoll l-arkitettura in ġenerali li ħloqna fuq livell eh, komunitarju il-miljun eh, akronimu il ħriġna piħ, u għet jistaqsi li l nifsu solvejni għal-problema, ikolla nkunu onesti u nammettu illi le, ma solvejni din il-problema. Dik għala tkun il-priorità fl-ħar ħames snin. Eh, għadna noqogħdu ehm, nitolbu għal l-FTT u imposti ehm, oħra, taxxi oħra, pero il-problema hija i kif aħna ser insolvu problema ta' eh, falliment tal-banek u nevitaw li dan isir fil-passat. Xi eh, pajizi, stati membri, rnexxilhom imorru l-lin minn dan il-falliment bakarju, pero fil-verità għadna ma solvejniex din il-krizi uh, eh, finanzjarja tal-banek. Pero it-tlet punti li nixtieq nisħaq fuqhom illi aħna bħala isjar fil-mandat illi għadda tlabna kienu dawn. L-ewwel ejja niżguraw illi jekk bank ifalli ikun permessivli, permessibli illi dan ifalli u illi minħala 16 ma jridx jagħmel tajjeb għalih. Eh, u l-persuni li jaqblu miegħi għandhom opinjoni libera, eh, tassu liberu, għan eh, opinjoni libera tassu il-free market eh, il-persuni, il-kollegi tiegħi ta' xalluk jgħidu jisaqsuni għaliex il-persuni ċittadini li jħassu it-taxxa jridu jagħmlu tajja għal dan il-falliment tal-banek. Dawn il-fejes għandhom jispiċċaw għal għandhom jiġu sati għal raġunijiet oħra. Mela dak l punt, it-tieni punt il-responsabilta, il-liability. Jina bħal kollegi oħra ta' xalluk naħseb illi il-shareholders għandhom, l-azzjonisti għandhom jipparteċipaw uh, fl-attività tal-banek, madana kollu uh, eh, dan irrid isir bċerta għaqal. It-telet punt imbagħad huwa meta inti tpoġġi għodda strument finanzjarju fuq il-balance sheet tiegħek. Iżda uh, ma tkunx qed tagħmel tajjeb għal xi self għal xi telf, skużawni, illi jista' eh, jiġi eh, eh, illi jista' jisseħ. Dan huwa l-każ tal-AIG meta kien hemm telf ta' 2.8 triljun dollaru. U aħna rridu nitrattaw dawn l-aspetti f'dan ir-rapport tagħna. Jiġifieri rridu nitrattaw dak li rnixtiequ insolvu u x'namlu meta bank ifalli l-RRD, CRD u oħrajn. Eh, aħna eh, irridu naraw eżattament jekk għandux ikun hemm intervent minnaħa tal-min ħallas eh, it-taxxi jew le. Għalija fil-dinja ideali kull bank għandu jitħalla ifalli iżda irrid ikollok sistema ta' riżoluzzjoni wind up jew wind down u tiżgura illi il-konsumatur tiegħek, il-bejja bl tijak, tiegħek, xorta um, ehm, jistgħu jkunu protetti. Iġifiri dinja xi ħaġa li rridu nqisu. Mbagħad aspett ieħor li rridu nittrattaw huma il-banek universali. Huwa għadġust naf li uh, eh, jona uh, eh, jappoġġa dan l-aspett tal-banek universali iżda bil-flus li eh, jintużaw għal bail-ins u għal bailouts. Eh, din l-attività għandha tintu tiġi finanzjata minn taxxi li ħassu ċittadini tagħna mbagħad eh, ħar punt huwa illi m'għandniex nwaqfu stati membri individuali li jixti u jmorru lilin minn din il-proposta min jixtieq jagħmel dan e ħalluh jagħmel dan. Barra minn hekk kol ukoll xi ideat interessanti li ħarġu mill-Istati Membri. Uh, Però jiena għadni maħħaċ deċizjoni għakħarija fuq li direzzjoni illi għanna nieħdu. Nishtiq nitkellem qabel ma kollegi oħra illi fil-mandat illi għadda uh, kienu għet jaqblu miegħi u nittama illi jirnexxilna nsibu konsens mill-aktar fis possibbli fuq dan il-mandat. Grazzi. Grazzi ħafna issa għal l-alde l-onorevoli Boulon. Grazzi ħafna. Sur President, dinja l-ewel, dan huwa l-ewel skambju ta' femiet fil-fatt. U għalhekk huwa importanti ħafna illi kif naqbad ngħid, nkunu daqsxejn prudenti irridu nizguraw illi l komissjoni Eh, il-ġdida tibqa taħdem l-istess eh, fl-istess direzzjoni li kunem livell tal-average li huwa l-istess. Madana kollu donnu għandi l-impressjoni li jek ikonna dokument berba kolonni fil-waqt illi il- Eh, il-Kommissjoni ser tadotta direzzjoni, aħna ser nkunu qed nadottaw direzzjoni ta' xejn differenti. Il-loġika illi zammet il-Kommissjoni hija illi niprovdu lill-awtorità supervizorja kompetenti iktar setat. Irridu naraw kif l-SSM ser taħdem issa u rridu naraw kif ser taħdem ukoll fil-kontest tal-AQR Però jekk naraw illi ħafna seta tkun qed tingħata eh, mm, l-awtoritajiet tas supervizjoni iżda ma din is-seta ma tintużax b'mod tajjeb allura rridu naraw eżattament kif niċċaqalqu. Mela, nixtieq nisħaq ukoll fuq ċerta aspetti li għanet il-frammentazzjoni tas-suq uniku. F'dan it-test qed naraw il kwistjoni illi il-leġislazzjoni ta' ċerta stati membri għanda tapplika aktar mill-li tiġi applikata liġi ta' l-Unjoni Ewropea. Eh, hemm ċerta pajjiżi bħal Belġu, Franza, Renju Unit u l-Ġermanja li diġà qed jadottaw eh, ċerta miżuri ta' dan it-tip. Mhix problema, dan sakemm naslu għal riżultat komuni u anka qed naraw kompetizzjoni bejn diversi stati membri eh, li mux mm, neċessarjament tkun negattiva ehm, u mux neċessarjament nużaw il-regola ta' single rule book. Il-korreġuni e, jek sejra eh, zbaljata, ma dana kollu donnu qed naraw xejra illi ehm, ninnazzjonalizzaw il- ehm, fondi Irridu nqodu attenti ħafna anka mill-unità tas-suq u nżommu f'moħħna illi hemm ċerta aspetti illi jidħlu meta nimxu skont il-liġi uh, nazzjonali ta' diversi stati membri. Irridu nqisu eżattament minn fejn ikun ġej dan it-test. Pereżempju is-CRD erba' eh, din hija aktar riġida fil-kuntest ta' tilak kif insejħula aħna. Unbat hemm ukoll xi um, regoli uh, fuq livell nazzjonali u rridu naraw eżattament kif dawn ser jidħlu u jaħdmu flimkien. Tieni punt li huwa importanti wkoll huwa kif ser mm, nitrattaw dawk l-aspetti fejn um, il-banek ikunu esposti għal riski. Uh, Nishtiq ngħid lill-Onorevoli Kamal illi hemm ċerta banek illi huma uh, privatizzati percentaġġi olja olin ħafna. Mm, fil-krizi rajna reazzjoni kompletament opposta fil-verità. Naħseb illi Uh, eh, fid-DNA tal-Ministri tal-Finanzi hemm xi ħaġa illi huma ser jagħmlu minn kollox sabiex isalvaw il-banek. Uh, aħna provajna nġibu bidla permezz tal-BRD u anka permezz tal-SSM. Ista nixtieq nkun naf fil-ġejjin ix ser jiġri meta l-darbohra jkun hemm xi bank kbir li jkun f'diffikultajiet serji. Il-kuntest mhux biżejjed uh, biex uh, namlu tajja pal ċerta situazzjonijiet li jistaw jinqalaw. Jiġifieri rridu niksbu bilanz bilanċ bejn protezzjoni mir riskju minn banda u illi niżguraw illi kunem biżejjed finanzjament u fondi mill-banek. Meta Sur Hill kien hawnhekk qudiemna wata xi indikazzjonijiet dwar il-fatt illi il-banek ser ikollhom rwol xi żvolġuma wkoll et eh, jipruvaw jaddu aktar għajnuna l-kumpaniji gbar u l-SMEs illi qed eh, jipprovdu bonds iżda il-post fejn għandna bżonn l-iktar investiment u tkabbir ma rridux eh, neliminaw il-banek u r rwol f'din l-istampa għaliex inkella ser ikun hemm aktar kumpaniji li jrikorru għal shadow banking u l-problema jkunu sempliċement spostjanja minn post għal post ieħor. M'għandix il-tweġibiet kollha għal problemi illi għandna, però qed nipprova naħseb x'tista tkun eh, is-soluzzjoni u t-tielet tħassib eh, ta' natura daqsxejn filosofika Eh, l-umanità dejjem pruvat tissappar dak li hu ħażin milli dak li hu pożittiv u dejjem tkellimna b'termini assoluti dejjem edna li hemm attività bankarja ħażina u rridu nofru attività bankarja pozittiva. Però eh, nafu mill-passat tal-istorja tal-bniedem illi din il eh, dal-approċ ma tantx imexxina l qudiem kien hemm politiku Franċiż illi għal illi ma jinteressanix wisq minn dawn l-aspetti bipolari daqstant, però l-importanti li nagħmlu xi ħaġa il-filosofija mux sertejna bizzejet, għalek irridu nevitaw il-frammentazzjoni tas suq uniku u eja ma inxaklux il-finanzjament tal-ekonomija reali u eja manċedux attentazzjoni illi f'daqqa waħda nistaw neliminaw u nisseparaw il-ħazin mill-tajjeb permezz ta' xi um, intervent divin, da ma jistax isir, nkunu prattiċi. U naħseb illi dak li qal is-sur Iken Um, huwa pozittiv, jiġifieri irridu nqisu il minuma u xinu r-wol tal-partijiet interessati u naraw kif nistaw namlu biex nipreservaw dan is-settur. Mbagħad rigward il-banek universali, hija ħaġa pożittiva li dawn il-banek jeżistu, iżda nix um, nibbażaw biss kollox fuq model uniku. Grazzi ħafna lil gue l-onorevoli eh, De Masi. Maybe as a member of the left. Grazzi rapportijak. L-ewwel net forsi ħan nissorprendikom, jiena ġej mixelluk, imma jiena s-sistema bankarja toġobni, imma jiena nħobb il-sistema bankarja tedjanti fl-immoddi kena din regola 3 5 3 Fil-mod dik kena sistema bankarja differenti, ma naqbilx ma' Sur Hokmark. E, il-problema ta' ftit kreditu għall-investiment hija minħabba regolamentazzjoni żejda. Għandek raġun għandna dawn ir-regolamenti kollha l-mifid fost l-oħrajn. Iżda, dak li huwa importanti mhux in-numru ta' regolamenti imma it-tip ta' regolament li wieħed ikollu. U diġà semmejt hawnhekk li Kien hemm matti li kellhom bosta paġni dot Frank kellu iktar minn 300 u ma nafx eh, kemm il-paġni ħajkolla leġislazzjoni tagħna, ma rridu leġislazzjoni kredibbli u hawnhekk għal mument tal-verità meta qed infaslu l-leġislazzjoni u l-mument tal-verità l-leġislazzjoni li għamilna qabel kif qalu l-kollegi għatanna din il-problema ta' wis kbir biex ifalli u Id-deċidejna, id deċidejna dwar il rekapitalizzazzjoni interna, il-bejlin mux ħajkun hemm bank li huwa wis biex ifalli, ifalli għaliex issa mhuwiex possibbli. Għanna dawn l-eċċezzjonijiet għankissa issa fir-regolament li jekk ikun hemm tħassib dwar l istabilta finanzjarja jistgħu jiġu eżentati mill-bejlin. Qed ngħidu li l-kontribwenti mhux ħajħallsu aktar għal banek li huma kbar biex ifallu imma dawn il-wediet ma żammejniex magħhom. U wasal iż-żmien li mill-kliem naddu għal fatti. Issa jekk kien minnu l-problema hija dik ta' regolamentazzjoni eċċessiva jekk naraw fl-Italja x'ġara, fil-Greċja ma tantx hemm kreditu li qed joħroġ mill-banek għall investiment reali. Ir-raġuni hija li l-banek Taljani u Griegi huma wis regolamentati. Ma naħsibx hemm rabta bejn l-istat tal-ekonomija u l-istat ta' sistema bankarja ma jistax ikollok ekonomija soda mingħajr banek sodi u anke versa. Jekk m'hemmx biżejjed kreditu għall-investiment ħatara illi il-kreditu lanqas ma joħroġ mill-banek. Imbagħad insemmu ħafna derivati, il-market making u iva hemm ċertu setturi fejn neħtiġuħ il-market making. Imma jekk naraw iċ-ċifri ma nistawx nispjegaw ir-rwol tas settur ta' derivati. Minnajr ma nqisu il-hedging, il-market making fost l-oħrajn. Iċ-ċifri ma jreġux? Um, wis, il-rwol kbir tal-ktib tal-, -ktib, tal transazzjonijiet tal-banek li naraw li ħafna mill-banek mhumiex iżolati mir-riskju. L-ewwel ħsibijiet tiegħi dwar il-leġislazzjoni huma simili għal dak li qal Jacob. Nemmen li rridu nitrattaw is-settur ta' shadow banking, is-self lil hedge funds, rridu nitrattaw il-livell ta' diskrezzjoni, aħna ma rridux li supervizuri ikunu esposti għal pressjoni politika u lobbying kbir minn istituzzjonijiet finanzjarji kbar irridu linji gwida ċari anqas diskrezzjoni il-daqs ta' trading book per eżempju jew inkella xi sistemi oħrajn li huma xirqa fil-fema tagħna u ma rridux dawn risk-based models lanqas kellna riżultati tal-istress test imma biex inkun onest magħkom anke hemmhekk serraħna fuq il-modelli ta' riskju interni tal-banek li fallew blikrah matul il-kriżi. U aħna hemmhekk ma solvejniex il-problema ewlenija. Aħar kumment. Nemmen li f'din il-leġislazzjoni għanna bosta għanijiet, għanijiet tajbin, il-kwistjoni tal-firda għanna nemżuwa ma' dawn l-anijiet illi ġew stabiliti u stipulati f'artikolu wieħed u ma rridux biss din id-definizzjoni mhux trasparenti dwar it-teddida l-istabilità finanzjarja u f'dan l-ispirtu. Aħna ha noqdu għassa fuq il-progress din il-leġislazzjoni irridu nwettqu issa Vizavi anke l-kontribwenti u rridu niżguraw li il-weda tagħna aħna inżommu magħha. Fisem il ħodur Filip Lambert. Iva, Fabio, zgur li ħata meċa ħaġa iktar apparti li toqb sebajnejn fuq l-iżvilupp ta' din leġiżlazzjoni. Naqbel ma' dak li qal Jakob u Sajid. Fabio, u ħut mill-affarijiet li qalet Silvi u Gunner. Nixtieq nibda billi ngħid preċiżament li jina naqbel ma dak li qal Gunner fil-bidu iġifieri l-Ewropa qed tbati minn nuqqas kbir ta' investiment. Flus mhux mhux imħadma fis-settur pubbliku u fis-settur privat. Il-patient money. Ħafna leġislazzjoni xekel investiment dwar dan. Jekk ir-riforma eh, tal-banek mhijiex xi bakketta maġika, hija kondizjoni meħtieġa dan żgur. Issa, jekk naraw lat glat sigil, jekk permezz ta' dan lat eh, inti kollok id-depożiti m'għandekx għaż l-oħra ħlif li tinvesti fl-ekonomija reali. Dak li inti tiġbor ma jistax imur imkien iktar ħlif fl-ekonomija reali jekk nassumu li parti mill-flejs ta' depoziti morru għal użi oħra, wis probabbli jekk ma jkunx hemm riformi strutturali iva qed ixekkel l-investiment qed inaqqas in-numru ta' fondi disponibbli li jgħaddu għall-ekonomija reali. Jiena ma naqbilx ma' Silvi dan huwa fatt m'għandniex maturita biex nagħmlu glas Siegel Smajt illi l-Banek Universali ma kienux il-problema, din smajta kemm il-darba issa. Naturalment, irrid sistema bankarja diversifikata. Jista' jkun hemm pjana l banek universali, imma l-kwistjoni hija kemm għandhom ikunu kbar dawn il-banek universali. Eżempju, b'Dexia. Il-biċċa kbira tal-kriżi finanzjarja f'pajjiżi kien il-Fortis kieku kien hemm firda strutturali forti sqat ma kien jispiċċa 45 biljun euro ta' prodotti mhux tajbin. Imbarazz. U um, billi nqodu ngħidu li Lehman Brothers kienu attur ewlieni u Northern Rock ukoll jew nkella l-Bankja fi Spanja, iva, u għaminu, imman bat jek nejdu li deksja, nistaqsam mal banek universali le ma nkunx qegħdin ngħidu l-verità. Ir-raba ħaġa. Diġa għamilna wis, hemm wis leġiżlazzjoni. Hawnhekk nixtieq intendi dak l-qal Sajid. L-approċċ tiegħi hawnhekk huwa sempliċi. Jiena għandi approċċ ta' suq liberali, aħna ngħixu f'ekonomija tas-suq ma nistax naqbel li xi kumpanija privata tgawdi minn status speċjali. fejn din il-logħba jitilfu l-kontribwenti din hija ekonomija sovjetika mhux ekonomija tas-suq għalija. Għalija nistaw nwettqu regolament finanzjarju meta nkun nistgħu ħassu lejn għajnejn il-kontribwenti u ngħidulhom fajnejom li ma ċem istituzzjoni li hija kbira wis biex tfalli għadna mosa nixemmek. Iżda iva, CRD qed tipprova tasal qed tagħmel pass ċkejken biex naslu hemmhekk. U iva l prrd qed tagħmel ħaġa iktar, ftit aktar din id-direzzjoni, imma fadlinna x'naqtfu biex naslu. U iva rridu niddeċiedu ma li ma naħaħna. Inti favur ekonomija tas-suq, iva, jew le. Ma rinstawx inkunu rridu l-ekonomija ta' suq meta jaqblinna. Umbat, eh, kunu kontra l-ekonomija tas-suq meta' ma jaqblenniex ma, ma nistawx nġibuha żewġ dejjem. Nixtieq nirrefera xi artikli fejn aħna nemnu li rridu natu aktar attenzjoni. Il-lanijiet ta' leġislazzjoni. Dak li rridu nagħmlu. U dan qedtu li Silvi Mish kwistjoni li konna l-banek ta' investiment zina u banek blimnut tajbin, għanna banek eh, l-imnut li huma mexxija ħażin, banek tal-investiment li huma mexxija tajjeb. Nevitaw li kunem il-kuntaċ. Ma redux illi meta jkunem xi ħaġa żmerċ tgħaddi għand sistema bankarju oħra u ma redux li sussidji pubbliċi jifqu ikunu parti mill-attivitajiet bankari ewleni li huma essenzjali għas soċjetà Hemm garanzija pubblika l-attivitajiet essenzjali. Dawn l-attivitajiet essenzjali għandna nafdawhom fidej l-istat imma jekk ma jsirx hekk għandna nillimitaw is-sussidi eh, pubbliċi għal attivitajiet li huma essenzjali. Essenzjali għall-ekonomija u hemmhekk irdu nkunu ċari daqs il-kristall fid-definizzjoni ta' dawn l-attivitajiet illi ta' bilħaq huma meqjusa bħala essenzjali u dawk li mhumiex. Mbagħad jekk l-azzjonisti jridu jinvolvu ruhom ejjew inħalluhom ma jagħmlu dak bil-mezzi tagħhom għaskaptu bir-riskju kollu. U jieħdu r-riskju fidejhom. Ma rridx li huma jieħdu vantaġġ mill-banek bl-imju tissussidjati biex huma jigwadanjaw. Umbat artikolu 3, il-kamp ta' applikazzjoni, il-proposta ta' applikal madwar 30 bank. Irridu nieħdu definizzjoni li ġiet użata fl-Unjoni Bankarja dwar bank importanti u napplikawa fi 28 stat membru. il 1 ta' għad-zona euro u l-banek li korrispondu għal istess definizjonijiet li l-mid-zona euro rridu definizjoni konsistenti għaliex nistgħu ngħidu li hut mill-banek mhumiex attivi fi suq kapitali u għalhekk ma jgħoddux. Imma l-affarijiet jistgħu jinbidlu. Ma nis sitwazzjoni statika imma dinamika. Irridu nevitaw li l-banek attwali jitħlu bżoni ta' periklu dwar il-negozjar għanom propju. Aħna irridu niprojbixxu il-negozjar għanom propju. Definizzjoni hija għala franċiża biex ngħiduha kif inhi fejn xejn mu konsidrat bħala prop trading, negozjara non propju. Imma nistgħu forsi fi definizjoni indaħlu ċippa fil limħuħ ta' kull kummerċant biex eh, nkunu nafu għaliex wieħed qed iġibruħu hekk, imma ma nistgħux nagħmlu hekk u hekk għax ikun qed niksru l-privatezza. Nipreferi definizzjoni wiesa ta' prop trading il-firda artikoli 9 sa 21 iva naqblu mal Aħna nipreferu situazzjoni eh, sistema ta' traffic lights fej ikonna firda mandatorja, eh, dak l-aħmar, un indikatur aħdar jekk wieħed jopera taħ dawn it-thresholds inti tkun sigur u m'għandekx diskussjoni u waħda oranġo fejn ikun hemm motoraġġ mill-qrib, e, proporzjon ta' kapital aktar oli u firda b'diskrezzjoni imma mhux wis diskrezzjoni u kif għal Fabio u Jakob minn għalija għandna ngħidu x'marridux, marridux lil banek jippruvaw jevitaw il-prop trading u s-sussidi. Jekk mbagħad naraw l-approċċ tal-rekwiżiti kapitali li qed jiġu użati l-interessi tas-suq u r-riski nistgħu ngħidu li 10% tal-core equity u 10% 5% l-monitoraġġ mill-qrib imma nistgħu ngħidu li core equity 1 hija faċli li tiġi manipolata manipolata dan huwa minnu. Irridu indikaturi aktar b'saħħithom. Għanna ħafna femiet dwar dan. Naf li l-stress test kienu qed jiżaw dan l-approċ, approċ mimli djufijiet, rajt studi oħra li jikkonkludu mill-istess data tal-AQRs u l-istess test li fil-verità hemm bżonn ta' aktar kapital sabiex il-banek ikampaw. Fl-aħħar net. U għandi tħassib ta' Silvi. L-eċċezzjoni ta' erba stati membri, nixtieq ngħid li ekkem hemm pajjiż wieħed li ħadan bis-serjetà kien ir-Renju Unit. Jiena kritikajt ir-Renju Unit kemm il-darba iżda hawnhekk. Huma wis probabbli qed joqorbu l-aktar lejn l-standards tagħna. Biża riforma. Il-fema tiegħi ta' riformi nazzjonali li kien hemm fil-Ġermanja, fil-Belġu, fi Franza kienu ta' manuvri li ma kisbu l-ebda firda Iżda kellhom lan illi eh, jevitaw il-leġislazzjoni Ewropea. Naqbel miegħek irridu nippreservaw l-integrità tas-suq intern. Imma għanna għażla diffiċli x'namlu. Pal riformi per eżempju ta' parsi, pal dawk fil-Belġu u l-Ġermani, u jgħet ngħid mhux dan il-press li lest inħallas jew inkella u hemmhekk irridu nippreservaw l-eċċezzjoni tar-Renju Unit eh, biex jippruvaw jaslu sa fejn jistgħu jew inkella nġibu il-livell tal-ambizzjoni tar-Renju Unit fil-kontinent u hemmhekk inħarsu is-suq uniku. Ħajkonna dawn iż-żewġ opposti u rridu bejnietom insibu triq tan-nofs. Ma jien lest li nissagrifika lan tar-riforma għaskapitu tas-suq uniku. Suq uniku mim li d-djufijiet mhuwiex aħjar għalija minn suq uniku fejn għall-inqas għandna din e, l-gżira iżolata li qed tipprova tippreserva l-ekonomija tas-suq. Jek tippermettu li ngħid hekk. jina jiena smajt il-kritika ta' Silvi u nixtieq inweġiba. Nixtieq ngħid li Iva, dan nistaw nejdu li huwa inattività politika, mod manekin. Imma merdux nesagġeraw. Jista' jkollna ħafna sfumaturi bħal Fifty Shades of Grey avolja l-ktib maqrajtux. L-attivitajiet tassu huma attivitajiet fejn jistgħu jkunu leġittimi, ma jistgħux jkunu kontra l-attivitajiet U lanqas dawn huma affarijiet li huma tajbin u virtużi fin-natura tagħhom, iżda aħna ma rridux ekonomija fejn aħna qed nissussidjaw affarijiet li huma remoti u maqtuajn mill-ekonomija reali bil-flejes pubbliċi. U nafx hekkawx xi kollega mid Deutsche Bank hawnhekk. Imma huma rridu joqodu attenti għalli xawnek ikonna dibattitu u xaħat mit-teżor ta' Renjunit kinaw u għal li xaħat biex iwieġeb iva jew le għal mistoqsija li ġeja taċċetta situazzjoni fejn millum il-qoddim Deutsche Bank irrit jiffinanzja l-attivitajiet ta' suq ta' suq finanzjarju tiegħu mingħajr il-vantaġġ ta' sussidju pubbliku u tweġiba kienet le. Għad Deutsche Bank ma kienx aċċettabbli li ma jkunx hemm is-sussidji pubbliċi. Ma naħsebx li li Deutsche Bank mandu ġnubijiet. Issa, il-Parlament ma nemmenx li għandu jisakrifika l-ambizjoniet tiegħu biex jiprofa jasal fej jixtieq jasal il-Kunsill, jiena ma jinteressanix mill-livell ta' ambizzjoni tal-Kunsill. Il-Kunsill tal-approvazzjoni tiegħu għal pubblikazzjoni tar-riżultat skont il-pajjiż. Xi ħaġa li aħna daħalni għaf CRD erba. U edna li t trasparenza fossi stati membri kollha għandha tkun miftuħa għall-iskrutinju fil-Kunsill kien hemm kważi unanimità kien hemm stat membru wieħed illi żamm mal-Parlament u 26 li ma qablux. U kien il-Parlament illi rebaħ hemmhekk. Jekk ikonna maġġoranza jista' jkun ambizzjonijiet akbar. Il-Ministri tal-Finanzi forsi ma jridux iseguna imma ma narax għalfej għandna niffaċilitawlhom ħajjithom. Grazzi Filip, issa naddu għal proċedura keċ di għaj għandi tmin kellima. Nala il-lista u nati zewċ minuti lil kull kellim. L-ewwel kellim huwa Berkert Balz. Grazzi, President. Ivan, tqalu ħafna xorti. U sema ħafna dettalji f'dan l-ewwel skambju ta' femmiet, jiena mhux ħanoqgħod nidħol fil-kif. Kull mandi żewġ minuti m'għandix biżejjed ħin. Iżda nixtieq naqsam magħkom xi ħsibijiet ġenerali. Meta nitrattaw l-Unjoni Bankarja li aħna nedejna, naraw li ksibna mhux ħażin. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb li l-Unjoni Bankarja ħat ikkontribwixxi għal stabilità finanzjarja fl-Ewropa dan il-Kumitat naħseb kulħadd jaqbel miegħi fih dwar dan il-punt. Baċa ħaġa oħra qegħdin niddiskutu aspetti viżavi l-implementazzjoni tal-Unjoni Bankarja u fil-ġejjieni livell Ewropew nazzjonali ħajjibqa jkollhom importanza. U importanti iżda li fl-istess ħin aħna nirriflettu fuq l-idea ġenerali ta' dak li sar. Dak li sar sissa rigward ta' protagonisti, l-atturi f'dan is-settur u dak li stennejna minn għandhom, xi drabi stennejna wis minn għandhom l-istruttura regolatorja ta' riforma bankarja jaġa ġaġa li qed bħalissa. U kif hija infasla fil-proposta tal-Kummissjoni ramifikazzjonijiet għandhom ikunu ċari għalina. It-tieni idea tiegħi dan kollu iwassal għal dan li ġej il-kwistjonijiet li hemm wara l-proposta tal-Kummissjoni għandhom jiġu indirizzati mill-Unjoni Bankarja huma komplessi jippruvaw jiksbu wisq tkellimna dwar it-tubik to fail, to bake to save, jew nkella too complex to resolve. Iżda, nemmen li hemm xi ħaġa ċara u nixtieq naqbel ma dak li qal rapporter Gunnar Hockmal il-prekondizzjonijiet għal riforma tal-istruttura bankarja imbidlu. U minħabba dan aħna għandna nindirizzaw il-proposta tal-Kommissjoni f'dan l-isfond irridu nkunu prudenti, irridu nkunu kawti fl-approċ tagħna u bekk jiena ħerqana d-diskussjoni li ħajkonna fil-kumitat fil-xhur li ġejjin. Għandi xewqa waħda. Nemmen li diskussjoni ħajkunu ta' sew mqanqla. mejn għandi xewqa waħda. Nistgħu nitkellmu inqas dwar it-tnaqqis għax għandna biżejjed tnaqqis. Forsi għanna naqbdu u neħħu dawn l-akronimi mal-ewwel Okay. Elisa Ferreira. I ask you to stick to the two minutes. Mela, Elisa Ferreira issa, nikjoġbok taqbis zewċ minuti, għax għanna punti oħra fuq l-agenda. Iva, iprofa naġġel, imma jena naħseb li dinja kwestjoni verament importanti li għedin diskutu issa. Mikrofonu. Iva, mela. Jina naħseb li dinja kwissjoni verament importanti li qegħdin niddiskutuha bħalissa, jina naħseb li għamilna ħafna xogħol diġà vera. Iżda issa din hija l-aħħar biċċa li għandha tkun fuq l-aġenda. U hija xi ħaġa li ilha hemm. Eħna qed nirriskjaw li ma jirnexxinniex napplikaw dak kollu li għamilna għal dik li hija il-leġiżlazzjoni jekk aħra ħanżommu Eh, dawn il-banek il-kbar li huma komplessi ħafna, ma komplessi wis biex nifmuhom, biex nirregolawhom. Minajr ebda approċ sabiex nistaw namlu ġestjoni aħjar tagħhom nikkontrollawhom aħjar e, minnaħa ta' supervizuri kollha li għandhom din il-leġiżlazzjoni biex implementawha. It-tieni net. Jiena naħseb li hemm bżonn li nkunu ċari ħafna U kien hemm xi żewġ jew tliet eh, kelliema li diġà kellmu semmewha din ma nixtieq nefasizza' li rridu noqogħdu attenti li sa dan it-tant ma nkunux qed naħdmu fuq palk vojt. Aħna għandna serje ta' inizjattivi fl-Istati Uniti, fir-Renju Unit, fil-Ġermanja, fi Franza. U hemm bżonn li nassiguraw ruħna li meta aħna nifissaw il-qafas Ewropew sabiex norganizzaw il-banek, u norganizzaw l-istruttura rridu noqogħdu attenti li aħna nkunu qegħdin eh, inħarsu l-interessi ta' ċittadini u nissalvagwardjaw il-minħalla settaxxa u l-istabilità ta' sistema finanzjarja fl-Ewropa u mhux li nkunu qegħdin ninterpretaw l-interessi ta' membru jew ieħor li diġa bdew jaħdmu fil-qasam sabiex jissalvagwardjaw l-interessi interni. Għalek jina ħankur qed insegwi din id-diskussjoni għandi ħafna interess u naħseb kulħadd ħolo eh, l-ispirtu tajjeb biex nibdew naħdmu fuq dan. Grazzi. Thank you, Antonio Tajani. Grazzi, Antonio Tajani. Grazzi, Sur President. Jina ħanitlaq mill-punt ta' tluq ta' Jokmar dwar il-900 biljun ta' l-euro li ma ġewx investiti. Is-suġġett l-ekonomija eh, globali hija assolutament reali jekk aħna nimblukkaw din, inkunu qegħdin nimblukkaw anka l-ekonomija finanzjarja. Għalhekk hemm bżonn li natu fiduċa ġdida l-ekonomija reali u dan bl-interventi politiċi u normi tajbin, mhux wis imma tajbin. Il-problema mhijiex tal-sigli imma tal-kwalità, mhux tal-akronimi imma tal-kwalità. Aħna rridu natu fiduċa lill-investituri għaliex ir-riskju huwa li l-investituri Ewropej jispiċaw jinvestu barra mill-Ewropa u fil-laqat kollha li kelli ma' Safiru Lej u tal-Borza ta' Londra qal eh, li eh, l-investimenti jistgħu jsiru ma m'hemmx fiduċja għalhekk mhux jinvestu in-nies. Għalek biex investu tajja panna bżonna anka ta' regoli li jgħinu l banek biex jgħinu l ekonomija reali. L-ekonomija reali miex biss industrija kbira hija huma l-SMEs ukoll. Jiena niftakar il-għażla tajba tal-Parlament u tal-Kummissjoni xi ftit sinilu li eh, jintroduċu ehm, l-idea li inaqsu riserva biex jgħinu l-SMEs f'Basel Plita. u meta nejnu l-intraprizi u l-ekonomija reali rridu nagħmlu distinzjoni wkoll bejn il-banek il-kbar internazzjonali u l-banek iż-żgħar li jiena fl-opinjoni tiegħi irridu nħarsuhom anka permezz ta' tekst il-ġodda li ħankunu qegħdin napprovaw għalix ħafna drabi jem riskju nispiċaw nappoġġaw il-banek il-kbar u ma namlux bizzejed biex nħarsu il-banek iż-żar u medji li huma il-banek li jgħinu b'mod dirett l-SMEs u li jippermettu li kollhom eh, aċċess għal kreditu lil dawn l-SMEs u anke l-familji tagħhom. Eh, u anka l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jistaw jagħmlu sanzjonijiet fuq azzjonijiet mhux korretti ta' taxxi ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, U jina naħseb li minn dan it-tekst joħroġ biċċar l-appoċ għall-ekonomija reali u il-garanzija għall-SMI, e, anzi għall-banek żaru medji li verament ħajjnu l-ekonomija reali. U minn il-perspettiva jina nittama li l-opinjoni li ħatasal minn itre Tippermetti li l-Hawkmark li jaħdem u jintegra il-tekst tiegħu preferenza espliċitu anka għalli xina membru ta' itre u koll jina ħanamil l-almu tijaj sabiex nkunu nistaw namlu dan Eh, għaliex jiena naqbel ma dak li qal Lambert li jekk ma nimpinjaw xruħna għall-ekonomija reali laqqas maħna ħan iksbu il riżultati tajbin għall-makroekonomija. Grazie. Speaker Nina Gill, SND Group. Grazie ħafna Sanina Ġil mill-grupp tal-SND. Grazie ħafna, Sur President, jena nishtiq najt li ħafna mill-kummenti tijaj diġa saru, ma jena xtaqt najt eh, li jena naqbel li dinja problema kruċjali li rridu nittrattawa aħna, għaliex aħna marnex nix nirrizzaw qabel. U jena naħseb li il-pubbliku ġenerali mandux il fiduċja li il-banek fil-fat ħajregolaw li l-om infusom. Għalek huwa importanti li nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet għawek. Il-kwistjonijiet ewlenin li jiena nista' nappoġġa huma li ma jistax ikun li nkomplu nisponsorizzaw jew nappoġġaw jew nissussidjaw il-banek li huma kbar wisq biex ifallu. Dik irridu nwaqfu nieqfu irridu nkunu ċari fuq il-prinċipju li l-istati membri jistaw morru jizjet l-qoddim u jina lija għal xej konna din il-rakkomandazzjoni jekk ma nindirizzawx il-problema ta' shadow banking għalix il istrutturar tal-banek minar ma nitkelmu dwar il-kwistjoni ta' shadow banking meta inħarsu leha hija problema li il-Financial Stability Board pubblika u ċertu ċifri li il-settur ta' shadow banking huwa kbir kważi daqs kemm kien qabel il-kriżi. Ġifiri, ħaġa kritika fl-opinjoni tiegħi li nindirizzaw dan il-punt. Et naħdem fuq ir-rapport tal-fondi tas-suq tal-flus eh, u dinja xi ħaġa li ħan irid nindirizza anka hemmhekk. U nixtieq nżid ukoll li il-punt ewlien ta' din il-leġiżlazzjoni huwa li rridu nappoġġaw l-ekonomija reali u għalija dan huwa punt kruċjali, grazzi. Thank you. Now Sven Issa, grazzi ħafna sa' Sven Giegold. Grazzi ħafna kollegi, jina kont sorpris fil-fat minn numru ta' intervenzjoniet li saru sissa, iżda jina naħseb li d-dibattitu sejr fil-direzzjoni it-tajba. Aħna fl-Europa id deċdejna li morru għal prinċipju ċar ta' regolamentazzjoni, iġifiri tal-ekonomija eh, tas-suq soċjali, u jina kont sorpris Eh, li eh, ċertu intervenzjonijiet ġejjin minn partiti li kellhom l-unur li jmexxu qudiem dawn il-prinċipji m'għamlux referenza għal dawn il-prinċipji ġiri kif jistgħu jġudikaw din il-liġi ekonomija bażi tas suq soċjali hija fuq il-kompetizzjoni u dan ifisser li ma jkollokx atturi li huma tant kbar li jistgħu jagħmlu eh, ċertu pressjoni fuq sotto swieq. Għalhekk hemm bżonn li naraw jekk ċertu sotto swieq eh, hemmx ċertu atturi li qegħdin jillimitaw il-prinċipju ta' kompetizzjoni. Tieni l-ekonomija tal-suq soċjali huwa bbażat fuq responsabilità liability U dan ifisser li l-ewwel nett m'hemmx sussidji u jekk l-affarijiet imorru ħażin, l-investitur bażikament irid iħallas semu. Issa e, e, fil-banek ma nafx għaliex għal xi raġuni tajba għandna l-garanziji għad depozitanti u hemmhekk hemm il-periklu li din il-garanzija pubblika de facto għal depositi tintuża sabiex tissussidja attivitajiet bankarji oħra Għalek trid tkun dwar li nifissaw il-punt li il-prinċipju ta' responsabilta jiġi applikat u ma jkunx hemm cross subsidies, ġifieri s-sussidi jaqsmu minnaħa l-oħra. U ovvjament l-ekonomija ta' soċjali hija bbażata fuq l-għażla u l-għażla trid tkun mingħajr konflitt ta' interess. U mill-prinċipji ewlenin wara dan kienet li dawk li jibnu il-prodotti finanzjarji ma jistawx ibijawhom. Għall-inqas jekk ibijawhom ma jistawx ibijawhom li dawk li għandhom ħafna inqas informazzjoni. Ġvir dawn huma kollha diskussjonijiet li saru fir rapporta li Ikanon. U jina sorpriż li verament ftit irreferew għal-ħidma li saret. Eh, li kanen maħaris, inti Silvia mint dan, fil-bidunet, imma ma nix ninsew li kienem studju id-detaljat. Sfortunatament u ma diskutix il-konflitt tal-interess għalix mux dak li kienet jeżamina. Iżda jena naħseb li dak li nistaw nitalmu minn li kanen huwa li ma nix nġudikaw fuq prinċipji ġenerali eh, ta' investiment dwar jekk għamilniex wis, jew għamilniex ftit wis, imma il-mistoqsija għandha tkun il-prinċipji tal-ekonomija tas-suq soċjali u mhix rispettati fil-banek bħal foqsma oħra. U jiena naħseb li għanna nuqqata u għek mux għet nħarsu lejn il-prinċipji tal-ekonomija tas-suq u għanzi minn flok l-agendi ta' ċertu banek li għet imxu nal-qoddim u dimmi ħaġa utli. Grazie ħafna issa eh, l-Onorevole Perez. Grazzi ħafna, grazzi lil eh, l onrevo Hockmark tal-li definisċa l-qafas li permezz tiegħu aħna ħanitrattaw dawn il-kwistjonijiet. Mikrofonu għal-kellima. U din xaġa li fil-verità ħatkun parti minn dan id-dibattitu ewlieni ġifiri l-finanzjar tal-ekonomija reali fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku il-kondizzjonijiet li ftaħtom eh, hemm eh, din id-dinamika sabiex neħdoħsib l-investiment u attività ekonomika. Bħalma sar fl-Istati Uniti minnaħa jew inkella fuq in-naħa l-oħra bħalma għamilna hawnhekk fejn it-ħasib ewlieni kien propju l-istabilità tas-suq finanzjarju U fiħdan dan il-kuntest aħna irridu namlu dan dibattitu. Negozjati ġew miftuħa wek u e, fuq TTIP. U din it-tip ta' leġislazzjoni ħajkollha impatt anke jekk aħna ħassejna li l-kwistjonijiet tas-suq finanzjarju ma kinux parti minn dawn in-negozjati. Issa brabta ma dan kollu jiena naħseb li l-kuntest Ewropew imbidel ma' żmien jekk aħna nħarsu lejn nqablu dan ma' dibattiti li kellna fuq il-ġejjieni tas-settur bankarju, aħna konna edna li l-Unjoni Bankarja ħajkollha impatt fuq is-saħħa tal-banek u din hija xi ħaġa li m'għandniex dubju dwarha ma nafux ħajkun l-effett. Issa it-tielet punt ta' riflessjoni jina naħseb li meta nikkonsidraw eh, xem friskju fissu intern hemm bżonn li kkunsidraw li l-istruttura bankarja hija xi ħaġa li tiġi reveduta parti parti rridu nħarsu lejn il-tipi differenti ta' banek hemm bżonn li neżaminaw kif dawn jiffinanzjaw l-ekonomija reali. U jiena naħseb li hemmhekk jekk nifukaw fuq tip wieħed ta' bank jew inkella struttura bankarja iwassalna għal analiżi imfarka ta' xenarju finanzjarju ekonomiku. Għalek, jek nħarsu lej da bicċa bicċa, jista' jkollna riskju għaliex jista' jkollok rinazzjonalizzazzjoni tal-proċess minn flok ma nifukaw fuq l-anijiet tagħna Iġifiri li natu impetus għall-ekonomija Ewropea. Issa xi kummenti oħra jiena naħseb li f'dan dibattitu il-mod ta' kif l-Ewropej reaġixxew għal Basel eh, hija xi ħaġa li rridu insemmuha. U f'dan id-dibattitu aħna maħniex qegħdin nissuġġerixxu xi eh, trattat speċjali lil banek Imma rridu nħarsu dlej dan, biċċa biċċa leġizlazzjoni b'leġislazzjoni u naraw eh, kif ħajafetwa l-stabilità finanzjarja u rridu nassiguraw li l-banek jikontribwixxu għall-ekonomija reali. Grazzi ħafna nixtieq nitlobkom eh, tirrispettaw il-ħin. Issa, eh, Otmar Karas. Grazzi ħafna. Sur President, mela jina smajt dan id-dibattitu twil u ma nistax naħrab mill-idea li f'dan ir-rapport aħna għanna analiżi u li l-anijiet ta' l-ekonomija il-banek strutturali għedin nipruvaw e, ninkludu dawn l-affarijiet kollha f'dan ir-rapport. U jina naħseb li minħabba dan jekk ir-rapport ħajkollu opportunità Dan mandux isir dibattitu ġenerali. Bżon li nibbazzar ruħna fuq il-rapport li kienen u fuq il-proposta tal-Kommissjoni. Irridu nipruvaw inżommu ma dak. Ovvjament għanna ċertu każijiet li nistgħu niżaminaw bħal Casa Fortis pereżempju, u hemm leġislazzjoni oħra fuq it-too big to fail Iżda jek nipruvaw ndaħlu kollox għawek, din ħassir perspettiva ġenerali fuq il-suq finanzjarju. Mbagħad hemm evalwazzjoni tal-impatt fuq l-evalwazzjoni. U għanna wkoll dibattitu fuq il-pakket investiment. U hemm ħafna affarijiet li trattajni jew x'imkien ieħor. Għalhekk jiena nittama li rapporter ħajeżamina dawn ir-rapporti kollha differenti u ħajajt min ħajamel xiex u meta u fej. Għalix minna ħanna leġizlazzjoni, unbaħt hemm rapporti ta' inizjattivi, unbaħt hemm rapporti ta' evalwazzjoni, iġifiri irridu niprioritizzaw għawek sabiex immorru dritt għal ofol. U ma nipermettux li kunem dibattitu ġenerali għaliex inkella ma namlux xogħolna sew. Iva nistaw nibdew mill-ekonomija tas soċjali, nistaw nibdew mill-rwol tal-istrutturi bankarji, Iżda rridu nifukaw fuq il-rapport li kenen u niftakru li hemm affarijiet oħra li qed jiġu trattati f'rapporti oħra u li hemmhekk postom U ma nistawx sempliciment noqogħdu nitfgħu f'dan ir-rapport, aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar strutturi bankari. U jekk irridu nsolvu għadin irridu nħallu xi ħaġa eh, mal-ġemp. Aħna ħajkonna rapporti oħra fejn nkun nistgħu neżaminaw il-kwistjoni kollha kammi tal-evalwazzjoni tas-sistema bankarja. U il-dimensjoni supervizorja ta' dan ukoll. Iżda ejja niftakru li dawn huma miżuri strutturali. U għen provaw niftakru il offol ta' dan il-rapport fil-faċċandu jkun, grazzi. Grazzi ħafna issa Oli Ludwigsen. Grazzi ħafna huwa verament importanti li konna perspettiva pragmatika għawek. Xtib ta' odo tanna bżon fil ġejjini sabiex inkunu nistaw nassiguraw ruħna li banek gbar jistaw jibqaw e, f'saħħithom. Ir-rapport li kienen kien verament ta' beneficju. U il-Kummissjoni ħarġet bi proposta raġonevoli li għanda bilanċ tajjeb u tagħti ċertu e, strumenti. Hemm raġunijiet għalfejn għandna inħarsu lejn ċertu aspetti partikolari eh, tal-kummerċjar e, tal hawnhekk. L-awtoritajiet għandhom rwol importanti ħafna. Rridu nassiguraw li għanna e, sim tal-kummerċar, ta' trading, u rridu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet kollha fid-dettal, iżda il-punt lu tluq għandu jkun li l-odot irridu jkunu raġonevoli u irridu jkunu f'postum, jina nixxir insomma ħin. Grazie ħafna sa Marko Valli. Iva, grazie ħafna sur President, anka jena ħan iprofa nitkellem eh, finqas minn zewċ minuti. Mela, L-ewwel net, fl-2009 meta faqqat il-kriżi jiena kont bil-qeda eh, f'bank, eh, bank tal-negozju eh, kont naħdem ġibri fuq tfaddil ma kontx f'investimenti u hekk. issa rapporter qal li sar ħafna f'dawn is-snin. Iva, sar ħafna ma biex naslu fej, x'imbidel fil-fatt? Forsi dak li nbidel huwa li l-intraprizi li huma marbuta aktar ma l-ekonomija reali, ma settur bankari tradizzjonali, ġifieri dak tal-impjiegi xogħol u eh, GDP, fallew fil-waqt li r-realtà sistemika li hija marbuta mal-multinazzjonali kbar, eh, il-banek li huma infukati fuq il-negozji, eh, bażikament daw eh, ġew mejjuna interventi mill-banek mill-banek ċentrali, injezzjonijiet ta' likwidità ma li tpoġġew ħażin. Għalek, jina naħseb li jemżon li għamlu xaħġa biex e, nikkonkludu din il-krizi. Kif nistaw ikonna li il-servizz bankarju jkun verament għas servizz tal-ekonomija reali, il-problemi reali tal-lum, ġifiri l-impiegi, il-ridistribuzzjoni tal rikezza Jina naħseb li bħalissa rridu verament naħdmu sabiex nipruvaw nisterilizzaw u mux li namlu xie interventi rridu verament namlu xaħġa li kolla impatt. Għalek jina ħana naqat ma' shadow, ħana prezenta ruħu bħala shadow għax ma' ġiex imħabbar sissa, imma mbżon li naqdu, naqdu bieqda madwar mejda, naħdbu fl-imkien biex eh, nisterilizzaw sistema sistemika u forsi anka nitkellmu fuq livell aktar internazzjonali li xaħna maħni xaħna bis bħala Ewropej li qegħdin naddu minn din problema xija problema globali u għalhekk irridu niffaċċawha b'serjetà kbira fuq livell internazzjonali. Grazie. Thank you. Now before Grazzi ħafna issa qabel ma ngħaddi il-kelma l rapporter nishti eh, nixtieq ukoll ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni għal intervent qasil min naħa tal-Kummissjoni. Thank you very much, Mr. Chair. Grazzi ħafna, Sur President, nir-ingrazzja l-rapporter u shadows u anka l-membri kollha li parteċipaw f'dan id-dibattitu li fl-opinjoni tiegħi kien utli ħafna. Ippermettu li illi nindirissa tliet punti. L-ewwel, għaliex għanna bżon uh, riforma strutturali bankarja wara riformi kollha illi saru jina mhux ser noqgħod imbezzakom bwis uh, akronimi, dana kollu nixtieq nagħtikom żewġ każijiet fejn il-każ e, fejn aħna fl-analiżi tagħna rajna illi mill-trading books tal-banek hemm diskrepanza mill-mod kif il-banek jitrattaw ir-riskju il Eh, u aħna propju fuq dan ħdimna eh, għaliex il-kapital miex eh, xi ħaġa li faċilment wieħed jitraċċaħ. It-tieni punt, ir-reżoluzzjoni. Iva milna ħafna rezoluzzjoni u fil-parti kbira tal-panek nemnu illi il-qafas ta' rezoluzzjoni li poġejna fis-seħ u għet adekwat, però rridu nifmu illi eh, hemm ċerta banek li huma ikkumplikati ħafna u fil-fatt 30 bank biss qed jiġi eh, immirat għal din eh, għal dan l-eżerċizzju u dan japplika partikolarment għal dawn il-banek kbar ikkumplikati u ta' natura transkonfinali. Jiġifieri drilna li hemm riskju żgħir residwali illi rridu nindirizzaw. It-tieni punt, id-dimensjoni eh, tassu intern. Jiena jidirli li din id-dimensjoni hija importanti, partikolarment eh, minħabba l-fatt li erba stati membri ġiġa leġislaw eh, leġislaw, ħorġu leġislazzjoni f'dan il-qasam u stati membri oħra eh, mhux qed jileġislaw għas sempliċi fatt li hemm direttiva eh, li daqt eh, il qed tiġi diskussa. Però rridu noqogħdu attenti illi fl-Unjoni Bankarja waħda mill-pilastri tal-Unjoni Bankarja hija il-Single Rule Book u għalhekk jekk noqogħdu indaħlu ħafna uh, liġi differenti nazzjonali kun qed niminaw din ir-regola. It-tielet punt, aħna mhux kontra il-banek universali, aħna ma rridux uh, nxejnu lil dawn il-banek iżda rridu naqsu ir-riskju illi eh, Eh, huwa marbut ma' ċerta banek gbar, komplessi u illi eh, iġorru l-aktar riskju. Għawek mux qed nitrattaw il-finanzjament tal-ekonomija reali. Forsi wieħed jista' jqis illi dan huwa l-aspett pet li qed nindirazzaw, fis-sens illi qed nippruvaw impoġġu kondizzjonijiet l-istess għal kulħadd eh, biex Eh, l-affarijiet isiru b'mod aktar ġust u riskju jkun imnaqqas. Eh, issa, rigward il-pozizjoni tagħna fil-Kunsill, partikolarment rigward id diskrezzjoni ta' supervizjoni. Bla dubju hemm min jixtieq jiġbet aktar lejn qafas ta' diskrezzjoni. Dan ma jitlobx l-unanimità fih dan il-Kunsill blebda mod, anzi aħna qed namlu l mutana sabiex fil-Kunsill nispjegaw eżattament eh, dwar x'titratta il-proposta tagħna. Nerġa' fakalkom li l-proposta tagħna hija waħda pragmatika, provajna nilħu bilanċ f'dak li huwa qafas eh, b'ċerta miżura livell ta' diskrezzjoni illi jirrifletti b'mod tajjeb il- ehm, il-riski illi nistaw nitqaw maħħom. Grazzi ħafna sur President u skużani jekk tkellimt għal xiftit iktar eh, fit-tul għal xiftit iktar. Issa naddil kelma lill rapporter Grazzi ħafna sur President, eh, apprezzajt il-fatt li xi kollegi ta' xellu kħarġu bħala tassew eh, ħarġu bir ta' kapitalisti kbar jiena naqbel makom dejjem meta intom sejdu illi l-ekonomija tassu hija xi ħaġa tajba. U jina nmur li l-in u ngħid illi l-ekonomija tassu suq hija anka soċjali u nittama li taqblu miegħi illi hemm bżonn aktar investiment. U naħseb illi l-Honorable Otmar għal punt importanti ħafna, għajem punt importanti ħafna, illi rridu nżommu f'moħna id-direzzjoni li fija mixin. Din hija sempliċement parti waħda mill-leġizlazzjoni aktar wiesa. Hija parti minn jigsaw puzzle. Xi kultant tkun utli li tgħid dak li għadek match. Għaliex naħseb eh, li kien Filip illi għal illi dak li qed jisma' huwa U għaf il-fat jgħid li jisma l-mużika għat il sessjoni tagħna u jien kuntent minn dan il-fatt. Nishtiq però niċċara dan il-punt. Jiena meċ li aħna għamilna sovra regolamentazzjoni, qed ngħid biss li għamilna sovra regolamentazzjoni metum qabbel mal-2000 u dissa. U għalek irridu nifmu illi dawn ir-regoli bidlu l-stampa ġenerali. U nishtiq infakkarkom illi l-2014 ma mijiex l-2009, il-kontestu huwa kompletament differenti. Irridu naċċettaw il-fatt illi l-affarijiet imbidlu meta, meta bdejna dan il-passaċ tagħna. No? Eh, il-dinija biss biċċa leġizlazzjoni kif eħtilkom u miex l-istampa kollha kemm Bħalma qal il-kollega Sayed, b'differenza uh, mal-kollegi tiegħi uh, eh, tal-xelluk jiena mhux ser ngħid illi uh, Eh, nħob jew ma nħobbx il-banek. Jiena persuna li nimxi b'kas b'kas, nista' ngħid inħobb dak il-bank iżda mhux lil dak il-bank liħor. Jiġifieri naħseb illi hemm bżonn illi nqisu kull tip ta' bank, il-banek ta' investiment, il-banek li jaħdmu mal-bejja bl-imnut, etc. etc. Pero li ma nishtiqx huwa illi il-beħ bl-imnut jiġi iżolat minn opportunitajiet ta' likwidità. U Naħseb illi dan huwa minħabba nuqqas ta' diskussjoni rridu nikkonsidraw dik li hija tassew il-problema reali. Aħna rajna xi problemi gbar fil-panik ta' investiment. Issa dawn mbagħad il-problemi ġew eventualment iżolati. Mbagħad il-vera problema kienet ta' dik li għamlu il-banek tal-beħ bl-imnut meta mqabla ma' dawk tal-self għal proprjetà. Eh, il-kas ta' Lehman Brothers, dawn il-Lehman eh, eh, Brothers ġabu maħom problemi um, illi saru relatati ma' banek ta' l beħ bl mnut U għalek nerġan tennu nejt li l-problema hija il-banek tal-beħ bl mnut u il-banek relatati ma' self ta' għal-beħ għal-xiri ta' proprietà. Ehm, mbatem l-aspetti dak tal-spekulazzjoni, nasib hemm bżonn ikunu daqsxejn brutali u ngħidu l-affarijiet kif inhuma mingħajr tlaqliq rridu nifmu eżattament x'inhu mal-problemi u mhux nagħtuhom l-interpretazzjoni li nixtiequ aħna, rridu nindirizzaw ir-riskju. Ir-riskju illi il-banek universali jistaw iġibu magħhom. Iżda dawn ir-riskju rridu nindirizzawhom fil-perspettiva ta' l-istampa ġenerali, eh, anka fil-kontest u meta nqisu il-leġizlazzjoni li ġiġa adottajna. Ipermetu li li nejt xaħġa li naħseb il-kollega Jacob semmija. Il-CRD erba tfisser illi hemm rekwiziti differenti għal banek kollha. Il-B RRD ifisseri li jrid tkun hemm rekwiżiti ta' kapital għabbażi tal-modelli ta' negozju li inti għandek. Naħseb li dawn huma l punti ta' tluq eh, għandhom ikunu l-punti ta' tluq tagħna. Uħud qalu illi illi dak li qed eh, illi qed niddiskutu wkoll il-każ tal-banek li huma too big to fail. Banek kbar wisq li ma jistgħux ifallu, però dawn il-banek huma Eh, mhumiex gbar wis il ma jistgħux jeżistu. U għalhekk irridu nqisu anka lilhom. Mbagħad fl-aħħar net rigward is-sussidji biex inkun eh, onest ma'kom u dan nista' diskuti anka ma' min jixtieq b'mod bilaterali, jekk għanna nizguraw illi meta bank ikun qed jaffaċċa ċerta problemi, jiġveri illi ma nirrikordux għal situazzjoni fejn minnet ħalla 16 ikollu jiffinanzja dawn il-banek li kunu kwasi ser fallu, allora jkun importanti illi il-direttiva eh, għal rizoluzzjoni tal-banek taħdem. U il-b'mod impliċitu il-BRRD tqis illi il-banek u tassumi li l-banek ikollhom ejjun differenti ta' kapital. Ma ninsawx illi għu għet nitrattaw biss banek ta' beħ bl-mnut, retail banks. U għemmek nista' nassigurakom illi il-kredibilta ta' dawn il-banek tiġi tassew imxejna. Għalix naħseb illi jem tassew ftit biss uh, retail banks illi Eh, dak illi jiġri f'belt pal per eżempju Berlin jiġri kol f'pajjiż pal Ċipru. dimensjoni soċjali din tassew qed eh, tnaqqas mill-kredibilità. Għalhekk ejja ma nipruvawx eh, natu l-impressjoni li l-banek tal-beħ bl-imnut retail banks huma dawk l-aktar siguri. Ejja, nimxu għal uh, stampa fejn ikollok diversi panek. Għalix bekk nkunu sewqet qed innaqsu riskju u bekk nkun qed ngħid illi l-Aziz ħabib tijaj Filippu Sven li tant għandhom għal album l-ekonomija tas-suq li kiku huma kienu fil-gvern u il-flejes ta' deposito ta', ta min jiddepozita l-flus ikunu friskju jien minix wis ċert illi intom tgħidu le, le. Bail in, bail in. Ma naħsibx illi uh, ikolkom il-, il il illi tamlu dan. Grazzi ħafna, però il-familja politika illi inti eh, parti minna mm, laqas mawrew li għandhom dan il-kuraċ. Li nixtieq ngħid Filip huwa illi meta ikun hemm ċerta irresponsabiltajiet dejjem kollha naffaċċaw il-konsegwenzi ta' dawn ir-responsabiltajiet u nista' nassigurakom illi deċiżjonijiet illi nieħdu jistgħu ikunu uh, u ser ikunu parti mill-stampa ġenerali. Għalli xina preferi, sinċerament, meta bank illi kun ħajfalli il-kapitalisti illi jintom tantantkom għal-qalbu, għal-qalbkom iħalsu u min jiddeposita l-flus fil-bank ikun sigur. Grazzi ħafna, naħseb kulħadd għandu l-istess miri, ma dana kollu eh, kulħadd għandu modi differenti kif jassar dawn il-miri. Iva tassew hekk taħseb? Iva, iva, hekk naħseb. Eh, issa, eh, Sur, sur President, nistanejt illi mill-PPE, fil-ħdan il-PPE, kullħat huwa favur din l-ekonomija soċjali. Eħe eh, fil aħna kontent issa illi kulħadd għalhekk issa qed jaħsibha bħalna u eh, huwa favur din l-ekonomija. Ehm, din l-ekonomija ta' suq eh, ikolla dimensjoni soċjali wkoll. Però nista' nejdilkom iktar dwar l-iskadenzi ser kolna smiħ publiku fit-2 ta' Deċembru prezentazzjoni tal-abbozz ta' rapport nar il-21 ta' jannar tal-2015 l-iskadenza tressiq tal-emendi sissa hija 30 ta' jannar u l-idea hija illi nikkonsidraw dawn l-emendi sa' 23 ta' frar il-votazzjoni ser issir fit-23 ta' Marzu u fil- se jiġu diskussi il-vot aħħari jittieħed fil-plenarja ta' April tal-2015. Eh, din din il-timetable kien tassew dibattitu interessanti u issa nistaw naddu għal proposta oħra għal regolament illi hija marbuta ma dan l-aspet. Fil-fatt il-Kommissjoni prezentat pakket eh, relatat ma' din il-proposta eh, f'jannar 2014 u għet nirreferjaw hekk għal rapportar trasparenza ta' mm, eh, ta' transazzjoni ta' finanzjament fuq titoli. Naddir kelma lill-rapporter, l-Onorevoli Soru. Grazzi ħafna, Sur President. Kif għadek kifet inti din il- dan il-regolament et eh, jasal f'dan il-Parlament Ewropew flimkien ma' regolamenti oħra u apparti minn pakket pal per eżempju eh, il-regolament ir-regola li għadna kif uh, trattajna issa li torbot ma' miżuri strutturali. Anka din ta' tranzazzjoni ta' finanzjament fuq titoli qed uh, Eh, toħroġ minn esperti bħal Eki Likanen fl-2011. U eh, raġuni hija illi dawn it-transazzjonijiet ta' finanzjament fuq titoli hija sistema ta' likwidità illi eh, ikunem ċerta kolaterali kollaterali fuq dawn it-titoli li mbijaw l-istess waqt u illi b'ximot u jorbtu ħafna ma eh, l-finanzjament għal eh, l-ekim sejħ shadow banking. Iġifiri, meta nibdew in-isu riformi ta' sistema finanzjarja, eh, konna qed nibżaw illi parti minn din l-attività qed tibda mill- uh, sezzjoni tal-attività ta bankarja li hija regolamentata u iżda oħra torbot aktar ma dik li hija inqas regolamentata u għalhekk ma' shadow banking. Uh, dan huwa suġġett uh, li meta jina mm, bdejt nistudja, tkellimt mal-kollega l-Onorevoli Okner sabiex nara jekk nistawx naħdmu fl-imkien. Pero preferejna illi dawn iżewċ żewġ eh, dispożizzjonijiet eh, ikollhom Eh, ikollhom ħajja separata biex ngħidu hekk. Għalhekk tkellimt ma' shadow rapporters eh, flaqa informali li kienet utla ħafna sabiex nifmu l-state of play bejnitna, u iddeċidejna illi eh, nadottaw l-agenda tal-Banking Structural Reform. Ħalib, u għalek l-lum ser kollna dal ewel skambju ta' fermiċ u sal-miliet wara dan l-iskambju ta' femiet jidir li jew 18 jew fit-19 ta' Diċembru ser nippreżentalkom l-ewwel abbozz ta' um, ta' rapport fil-21 ta' jannar nippreżentalkom l-abbozz ta' rapport sa' 27 huwa ta' jannar hija l-ġurnata sa' meta tistgħu u l-emendi u mbagħad tista' tiġi eh, diskussa fil-kumitat f'Marzu il-transazzjoni ta' finanzjament fuq titoli tinvolvi via żewġ eh, biċċiet ta', zewċ azzjonijiet. L-ewwel il-bejħ ta' dawn it-titoli sabiex ikun hemm iktar likwidità l-operaturi finanzjari u tinbiċċa il-self ta' titoli mingħajr ma tkun eh, ma jkun hemm il-bżonn li inti terġa' tixtrihom lura. U għalhekk ser ikun hemm proċess ta' uh, rollover, ikun hemm ukoll proċess ta' rollover illi itawal l ħajja ta' dawn il-titoli. Fil-fat qed nittrattaw 53 triljun euro. U għalhekk l-Unjoni Ewropea hija fuq dimnet f'dan is-suq. Minn dawn il-53 triljun ikun hemm 29 minnhom fi tranzazzjonijiet u parti sostanzjali minnhom tinsab appuntu fl-Ingilterra, fil-Renju Unit, li emmek dan issu eh, huwa b'saħħtu mhux ħażin. Sabiex innaqsu il-riskju sistemiku fawissu 2013 il-Financial Stability Board adotta għafas ta' 11 il-rakomandazzjoni marbuta mal-riskju ta' dawn it titoli f'kas meta dawn it-titoli jkunu qed jerġgħu jinbijaw u anka biex nipproteġu ruħna mix-shadow banking. Fil-parti l-kbira tagħhom dawn ir-rakkomandazzjonijiet jorbtu mal-bżonn illi Eh, per eżempju f'rakkomandazzjoni waħda u tnejn ikun hemm il-bżonn li wi il eh, min ikun qed jixtri jiġbor biżejjed eh, informazzjoni dwar dawn it-titoli ħalli jkun hemm iktar trasparenza. Rakkomandazzjoni numru 5 titlob ukoll jkun hemm iktar trasparenza fil-kuntest ta' min qed jixtri dawn it-titoli u anka rakkomandazzjoni seba' illi tingħata biżejjed informazzjoni lill klijenti. Jiġifieri trasparenza fuq tlet livelli uh, biex naqas riskju sistemiku fil-kas fil ta' uh, l-investituri u anka tal-klienti individuali. Dan il-regolament għalek jimmira li kunem eh, sistema finanzjarja aktar trasparenti u aktar sigura u illi nipruvaw um, inżidu trasparenza anka permezz ta' tixrid ta' informazzjoni dwar dawn it-tip ta' um, ta' beħ u anka wkoll f'dak li huma il-tfassil ta' kontratti għaliex mhux biss dawn it-titoli jiġu użati sabiex tinħolo iktar likwidità, iżda dawn it-titoli jerġgħu jiġu użati sabiex ik terġa' tinħoloq likwidità forma ta' xi kastell jiġifieri um, mm, dawn it-titoli jinbjaw għal iktar minn darba, min jgħid li jimbjaw 10 darbit, oħrajn jgħidu erba' darbit fil-Istati Uniti, però fl-Europa di m'għandniex din it-tip ta' informazzjoni, però din it-tip ta' informazzjoni hija importantissima l-istess BCE qalet illi parti importanti ehm, ta' raġuni tal-krizi finanzjarja tal-2009 li għalli għam rġajna milna referenza anka illum hija minħab, huwa minħabba sistema finanzjarja kbira wis eh, u fejn għandek leverage finanzjarja illi hija kbira wis. Jiġifieri importanti illi nikkontrollaw eh, dan dawn il-daqs ta' din is-sistema. Fl-ewwel laqat li kellna mm, anka mal ċerta shadow rapporters, anka ma ċerta think tanks Ewropej, tal-operaturi finanzjarji u anka ehm, meta l-tqajna ma' ċerta banek kbar eh, u anka ma' rappresentanti tal-Financial Stability Board ħareċ bċar li hemm bżonn illi nadottaw dawn it-tip ta' eh, eh, din it-tip ta' leġislazzjoni. L-ewwel aspett li fuq iridu nisħu huwa illi huwa importanti li jkun hemm l-użu tal-istess terminoloġija fiħdan l-istati membri iżda anka e, meta qabel ma' swi oħra, per eżempju dak azjatiku dak Amerikan. Jiġifieri, it-terminoloġija li nużaw titkun l-istess, id-definizzjonijiet li nużaw jridu jkunu l-istess, u anka l-BCF il-fatt reċentament qalet illi hija tippreferi illi nużaw il-term to reuse iktar milli re-hypothecation. Eh, eh, issa, dan eh, l-aspett jirid jiġi applikat ukoll għas-self, jiġifieri li nużaw stock illi ehm, ikun prezenti temporanjament Importanti u koll li definizjoni tal-ambitu. Iġvir jiġifieri dawn l-ambitu huwa dak tal-transazzjoni finanzjari eh, li jeżistu, jew għandu japplika wkoll għal transazzjoni finanzjari illi servu għall-istess skop biex eh, li ġili ġu użati sabiex jevitaw ċerta eh, obbligi fil-fatt eh, partit eh, ħafna mill-partit interessati jħossu illi spiss eh, din il- miżata li tapplika għawek tista tiġi applikata f'każijiet oħra li l matwalment ma nafux u ma nistgħux intuha isem. Element ieħor huwa jekk fil-din il-leġislazzjoni għandhomx jamlu parti tagħhom ukoll il-banek ċentrali nazzjonali. U jekk dawn, dawn transazzjonijiet għandhomx jidġu uh, eh, marrufa mill-Banek Ċentrali Nazzjonali għal BCE fejn fuqtu. Uħut jħossu li Iva dan għandu jisir u l-informazzjoni trid tinata bl-aktar mod dettaljat il-BCE tħoss però illi dawn ir-regoli m'għandhomx applikaw għal Banek Ċentrali Nazzjonali minħabba li huma ġiġa parti minn ehm, minn leġislazzjoni ta' ċerta diskrizzjoni marbuta ma' natura finanzjarja ta' dawn eh, il-transazzjonijiet. Madana kollu dan il, dan il-sujġett li l-Banek ċentrali jiġu eżentati mill bżonn li jiċċirkolaw din it-tip ta' informazzjoni mm, mijiex uh, fuqa mux qed jaqblu ċerta gruppi politiċi li jħossu illi irid ikun hemm aktar trasparenza anka uh, fil-qasam tal-politika ta', ta, ta, ta trasparenza um, fil-qasam eh, eh, tal-politika monetarja. Jina kelli ċans nil-taqa ma' teżorir eh, tal-bank tal-bank tal-Istati Uniti u u ma' jagħmlu jamlu xaħġa simili f-xena tal-banek Amerikani u jitjizguraw illi dawn il- eh, illi dan il din informazzjoni fil-waqt li xorta tkun qed tiġi ċirkolata ma jsirx xogħol doppju. U l-iżvelar ta' informazzjoni fil-fatt fl-Istati Uniti ġiġa ssir, diġa ssir. U l-partijiet kollha iħossu illi iridu jiġu użati ċerta tekniċi illi ġiġa jużaw fil-kontest ta' l-emir EMIR eh, dwar il-skambju ta' informazzjoni fuq derivati dan sabiex eh, jiġu obduti ċerta standards fil-qasam ta' regolamentazzjoni dwar it-transazzjonijiet finanzjarji. Dan jiżgura li kunem koerenza bejn iż-żewġ biċit eh, biċiet ta' leġislazzjoni u biex nevitaw l-iżbalji wkoll illi saru fil-passat. Is-suġġett l-aktar importanti u għadu miftuħu ukoll u għadak tal-haircuts jekk għandniex nirregolamentaw marġni minimu mitlub. F'dawn it-transazzjonijiet. Dan għandu jsir biex riski li jittieħdu mill-operatur finanzjarju uniku jkun aktar siguri meta huwa wetta xi tip ta' transazzjoni ġifri sellef eh, flus u jieħu akwis temporanju ta' titoli u kol biex ikun sigur biex l-istess operatur finanzjarju jkun sigur. Ek jożbok Renato konkludi, għazli fadal shadows jitkelmu. Wasal biex nikonkludi. Is-suġġett tal-haircuts jinvolvi il-riskju tal-bank individwali imma anke riskju sistemiku għaliex mingħajr haircuts jista' jkun hemm multiplikatur li ma jispiċċa qatt tan numru ta' drabi li l eset las individwali jista' jiġi użat kreazzjoni ħolqien ta' likwidità u ħolqien ta' riski kbar, b'mod partikolari riski sistemiċi. Ek jinsabu l-affarijiet palissa jiena nixtieq ta' bilħaq nisma' l-kummenti fost l-oħrajn ta' shadows u d-dibattitu li mbagħad ħaniftu u jena nistanke nkompli bil diskussjoni b'mod bilaterali jew nkella fost shadow rapporters fil-laqat li ħanorganizzaw aktar tard. Grazzi, Anna Danuta Hubner, shadow rapporter tal-PPE. Grazzi, President. Nishtiq nibda li anka jien referi għal dak li refera Gunner 2014 vizavi 2009. Dan ir-regolament qed jitwetta fl-2014 imma misna għamilnieh ħafna qabel fil-kontest tal-esperjenza tal-kriżi finanzjarja għanna tranzazzjonijiet li huma kruċjali likwidità tas-suq semmihom Renato. Imma dawn huma tranzazzjonijiet li jistgħu jintużaw b'mod riskjuż fis-settur tax-shadow banking u jakkumulaw leverage eċċessiv potenzjal ukoll ta' contagion mhux mixtieq. Għalhekk hawnhekk għandna żewġ sfidi li naħdmu mod sfiq ma' dak li Gunner u Shadows ħajkunu qegħdin jagħmlu iżavi rapport li kanen rapporter u shadows u relazzjonijiet huma importanti imma jiena nittama li naġlu aktar dan ir-regolament li qed qajjem inqas kwistjonijiet minn dak dwar ir-rapport li kanen għalhekk irridu nikkonsidraw bħala kumitat ekon fejn ħanaħdmu flimkien u salim punt nistaw nieħdu d-deċiżjoni f'xi waqt jew ieħor biex aħna nifirdu il-ħidma tagħna it-tieni sfida Fl-istess waqt, fl-istess ħin, fil-kuntest tal-interess eh, ta' shadow banking u l-attak ta' shadow banking edin naraw ħidma fuq level globali. L-FSB per eżempju qed jaħdem fuq kwistjonijiet li tassew huma importanti f'dan ir-regolament. Irridu nsibu soluzzjoni dwar kif nistgħu inqisu l-eżitu tal-ħidma tal-FSB. Għawn din l-ideja tal-klawzola ta' reviżjoni li tista' tippermetti l-Kummissjoni li aktar tard forsi tadotta uħut mill-eżiti li sta' jkun hemm. Nixtieq nidentifika uħut mill-setturi fejn nemmen li l-emendi jistgħu jkunu ta' sewi. Huma dawk illi nemmen li Renato jixtieq ikopri il-kwistjoni tad definizzjonijiet sfida kbira li konna regolament fl-2014 hija dik li ħafna mill-definizzjonijiet diġà daħlu f'regolamenti oħra. Iridu approċ komuni, tip ta' filosofija biex naraw kif nistaw dew nkampaw dawn id-definizzjonijiet forsi għanna bżon ta' xi definizzjonijiet sell buy u buy sell back transactions u arranġamenti kollaterali imma hemm definizzjonijiet oħra l-iktar femir li forsi jeħtiġilhom li jkunu aktar preċiżi fil-kuntest ta' dan ir-regolament. tal-FTs, transazzjonijiet finanzjarji. Għanna sfidi li jmorru li l-in minn dik ta' definizjoni. Imma sfida ta' definizjoni tinsab hemmhekk ukoll. koll Kwissjoni li sama Renato. L-involviment tal-kontrapartijiet tal-Banek Ċentrali. U jekk dawn it-transazzjonijiet għandhomx isegu r-rekwiżiti ta' zvelar skont regolament il-politika monetarja kol marbuta ma dawn ir-repos hija kwistjoni kbira u qed nara ħafna argumenti li huma favur li il-kontrapartijiet ikunu eżentati dak li huma tranzazzjonijiet mal-Banek Ċentrali. Imbagħad kwistjonijiet oħrajn, rekwiżiti ta' rapportaġġ u l-eżenzjonijiet tal smis hija kwistjoni kbira lija. Għandna neħduha bis-serjetà. Għandna nikkonsidrawha. Jidher li huwa leġittimu li nikkonsidraw eżenzjoni ta' dan, dan it-tip għall smis biex huma jkunu eżentati. Imma it-transazzjonijiet ikunu rapportati mill-kontrapartijiet finanzjarji lill-SMEs. Din tkun soluzzjoni biex din l-isfida ma tkunx ta' pis fuq spallejn l-SMIs. Imbagħad, il kustjoni tal-medda ta' żmien fejn il-kontrapartijiet għandhom iżommu il rekord ta' kull safety li huma ikkonkludew jew modifikaw jew temmew. Il-proposta li ġejja mill-Kummissjoni hija pjuttost ġeneruża għaxar snin qed tgħid il-Kummissjoni. Wieħed jista' jpoġġi f'dubju dan it-tul ta' żmien jekk inqisu id-dinamiżmu tas-swieq u nemmen li f'dan il-kuntest il-perjodu ta' 10 snin għandu valur miżjud tassew limitat. Bekk Iva, nixtieq li niddiskutu fih dan il-komitat u fil-parlament biex inqasru dan il-perjodu ta' żmien. Imbagħad, f'termini ġenerali hemm kwistjoni oħra jekk iridu li s-settur finanzjarju jikkontribwixxi b'mod effettiv għad kabbir tagħna irridu kol nasbu f'termini ta' spejjeż ta' kull regolament ġdid li qed inżidu it-trasparenza. Jal-qofol ta' kollox fl-SFTs. Imma jien minix perswaza per eżempju li aħna għandna bżonn ta' l-istess livell ta' frammentazzjoni fl-iżvelar mill punti vista ta' ċittadini per eżempju l-asset managers hija sfida differenti għalihom. Nistgħu nifirdu l-elementi f'dan ir-rigward u jekk insegu dan il-ħsieb biex innaqsu l-spejjeż ta' rekwiżiti ġodda, l-investituri ġodda, forsi nkun nistgħu nużaw aħjar l-istrumenti li diġa għandna. Per eżempju, il-trade repositories li għandna bħalissa jistgħu ikunu eżempju tajjeb ħafna biex aħna innaqsu l-ispejjeż tal investituri Inti semmejt il-repos, Renato u mod partikolari il-ħidma li għaddeja palissa. Fil-qafas tal-FSB nemmen li għanna bosta eżempji, għanna bosta eżempji ta' kollaterali li huma meħtieġa meta istituzzjoni mhux bankarja tissellef minn banek eh, fuq uh, lassi tagħha u hemm bżonn ta' regoli għal kollateral fuq uh, sistema bankarja fuq meta qasira ta' żmien irdu naraw kif nistgħu nkampaw hawnhekk. Għandna din ir-regola globali waħda mill-isfidi kbar li għandna u anke fir-repos nista' forsi indaħlu kwistjonijiet ta' dan it-tip, irridu naħsbu iva b'aktar serjetà dok li huma haircuts. Element importanti f'dan il-proċess. Dan huma s-setturi ewlenin fejn nemmen li aħna għanna naħdmu fost ix-shadows u ma' Renato Soru. Nemmen li il-kol mixin fl-istess direzzjoni ħalli nassiguraw li konna trasparenza la naħħari tagħna. U rridu niżguraw li dan ikun ukoll pożittiv dak li huwa tkabbir fl-Ewropa. Grazzi nitlob li shadow sabiex, xedos sabiex jitkelmu. Da xejn anqas li suppost li bdejna il-punt li jmiss imma sanad l kelma lil Case Winburn. Iva, ħan prova, kwistjoni teknika, ordu nitlu fil-kif dan l-ewes kambju ta' femiet. Jina krata mens għal rapporter għal bilaterali li diġa prova jwetta. Dan huwa settur ta' sew importanti u jiena naqbel ma' danuta. uta li dan il-kompitu eh, missu sar ħafna ilu. Inna nipruvaw nindirizzaw f'bosta leġislazzjoni differenti fl-aħħar mandat kien hemm tħassib li tqajjem mill-FSB li SRB u bosta supervisuri nazzjonali oħra. Ta' sitt seba' snin ilu. Għalhekk, sissa, kenna approċċ xejn koordinat fl-emiru fis-CSDR eh, trattajna l-użu mill-ġdid tal-kollateral f'Mifid CRD erba trattaw il-ftejim ta' reakwist u emir u Mifid pruvaw identifikaw il-transazzjoniet u rapportar u usis u e MFD trattaw trasparenza tal-investituri kenna approċ għedġuġija, frammentat u nittamaw li issa poġu kollox taħt l-istess kappa biex fl-aħħar insibu tarfu niżguraw li jkollna l-aħjar approċ u approċ komprensiv. Ħalli ma jkonniex eh, baħlem mulaw u distakki. Nishtiq nitkellem dwar id-definizzjonijiet kena dibattitu dwar jekk din għandix tkun prova għal ġejjeni għal leġislazzjonijiet li jmiss, imma jekk nkun qegħdin inċedu l-poteri tagħna bħala kol-leġislaturi l-Kummissjoni natuhom setat illimitati biex jerġgħu jiddefinixxu dak li huwa kopert mill-leġislazzjoni. Nitlob biex għall-inqas ikolna definazzjoni ta' x'inhuma SFTs transazzjonijiet ta' finanzjament fuq it-titoli u ma nħallux id-definizzjoni ta' dan f'level 2 tini level, aħna il-kolleġislaturi u ma rridux inċedu kollox għal tini livell, għal level 2 u l-Kummissjoni. Imbagħad għandi kwistjoni oħra fid-definizzjonijiet. Dawn il-żewġ termini reuse u rehypothecation qegħdin jiġu użati għall-istess ħaġa, imma huma differenti fil-verità, għandhom għanijiet differenti, għandhom sinifikat differenti. U f'termini legali huma differenti, din hija xi ħaġa importanti, irridu għall-inqas niddiskutu dwar jekk hux ħanodattaw l-idea ta' terminu rius biex e, inkopru tnejn li huma jew nkella hux xħan nużaw ir-rotta tal-FSB fejn huma jżommu żewġ definizzjonijiet għaliex għandhom żewġ trattamenti li huma rekwiżiti għaż żewġ użi. Għattaw ħafna ħin niddiskutu li ma definizjoni ħan għazlu. Il-rapportar danuta semmet zewġ tipi ta' rapporti. Il-rekwizit għal-regolatur u il-rekwizit għall-investituri. Irridu nassiguraw li konna reġim ta' rapportar proporzjonat għaż żewġ tipi. Kenna esperjenzi diffiċli femir fir-rapportar ta' derivati għat trade repositories huma ma kienux jeżistu sakemm feġġet l-emir u l-ekwivalenti ta' Dodd Frank, istituzzjoni ġodda, infrastrutturi ġodda. U kif rajna sissa dan jieħu il-ħin biex l-industrija tibda tuża il-modell it-tajjeb u jiswilhom ħafna flus ukoll. Neħtieġu ambjent li joħloq ċertezza u joħloq dan il-fluss ta' informazzjoni L-iktar regolaturi nissuġġerixi li nużaw l-infrastruttura li teżisti diġa fejn possibli imma nallinejaw l-ofsa ta' rapporti tagħna mal-regolament li għandna l-iktar it-test ta' level 1. Irridu niddefinixxu s-setturi eh, eżatti dwar eh, standards internazzjonali bħal legal identifiers irridu nżommu dawn l-elementi biex nasiguraw li konna elementi komuni. Nkunu nistgħu nintraċċaw kollox F'mifid ksibna ħafna, zgurajna biex zgurajna li uħut minn daw jitħlu fis-seħ, ikunu fil-liġi, iżda l-entitajiet la jkunu koperti f'dan ir-regolament ħajkunu aktar minn dawk li huma koperti fil mifit u importanti li jkollna dawn iż-żewġ biċċiet ta' regolamenti li jkunu koperti biex jaħdmu id fit u mhux kontra xulxin. Settur ieħor li għandna nitrattaw il-mod ta' kif il-Kummissjoni qed tindirizza il-kontrapartit finanzjari u mhux finanzjari għalija ja mhux tas-soltu li fil-proposta tal ma' m'għandniex definizzjoni ta' x'inhi kontraparti finanzjarja u x'inhi kontraparti f'termini aktar ġenerali, femir għattajna ħafna ħin namlu differenza nifirdu it-nejn li huma. U issa jider li qed npoġġuhom fuq l-istess keffa u mhux qed nagħtu definizzjoni u ċertu grat ta' ċertezza tnej li huma jiena nifhem li ħajkun ċertu rekwiżiti ta' regolament li ħajapplikaw biss għal kontrapartijiet finanzjarji u oħrajn li jistgħu japplikaw għal kontrapartijiet finanzjarji u mhux finanzjarji imma rridu nassiguraw li jekk irridu reġim infassal sew irridu innaqsu il-pis fej possibbli fuq il-kontrapartijiet mhux finanzjarji. Għalhekk nixtieq nappoġġa suġġeriment ta' Danuta. Meta aħna nitkellmu dwar atturi żgħar bħal SMEs iva hemmhekk ikonna reġim proporzjonat, sistema proporzjonata għalihom u għanna nfaslu ir-rekwiżiti ta' rapportar għalihom biex nassiguraw li ma jkollhomx wisq pis fuq spallejhom bl-istess rekwiżiti li aħna npoġġu fuq il-kontrapartijiet finanzjarji. Semmew il-haircuts. Il-haircuts eh, semmew fil-konsultazzjoni reċenti tal-FSB u wis probabbli li jistgħu jkunu għodda ta' siwi f'dan is-settur iżda ma jidrux fit-test tal-Kummissjoni kif jinsab bħalissa. Jina mħazba li jekk aħna ħandaħlu kunċett differenti bħal eh, dak tal-haircutting f'dan ir-regolament, Fin-nuqqas ta' valwazzjoni ta' impatt jiena inkwitata mens li nistgħu inkunu qegħdin niksru ir-regola tal-Kummissjoni ġdida fl-ewwel biċċa ta' leġiżlazzjoni. Dak li huwa dik li hija regolamentazzjoni aħjar jekk għandaħlu l-herkat li jekk din hija rida politika irdu nitolbu lil kummissjoni biex terġa' tfassal dan l-abbozz u tina abbozz li fih il-herkat wara evalwazzjoni ta' impatt Aħna għanna naġixxu viżavi il-ħerkas mhux insemmuh biss u evoluzzjoni ta' impatt hija ħaġa fundamentali u għandna nikkonsidrawha. Ħantem billi ngħid li hemm tħassib eh, fost il-membri il membri tal kumitat dwar ħafna aspetti minn dan dossier. Rapporter dan jafu, għanna daqxejn ta' taħwit fis-settur tal-mizati li titlob leżma għat trade repositories, ma jeżistix femir u jisu qed eh, jidħol mittieqa mhux mill-bib permezz ta' din il-leġislazzjoni. U tajjeb li jkun femir imma forsi mhux tajjeb li wkoll napplikaw f'leġislazzjoni oħra li ma tkoprix neċessarjament ir-repositories. Inħoss li hemm bżonn ta' reviżjoni tal-emir li tippermetti eh, dawn i-charges, dawn il-pagamenti eh, li jiddaħlu jekk ikun hemm eh, dawn iċ-charges mill-ESAs irqamna bżonn ta' mekkaniżmu trasparenti meta jistgħu jiżdiedu meta jistgħu jiġu applikati naf li CRAs bħalissa qed ikollhom il-miżati tagħhom li qed jiżdiedu u m'hemmx spjegazzjoni għaliex qed isir Jekk aħna qegħdin nitolbu għal trasparenza fil-pagamenti eh, f'MIFID, irridu nitolbu l-istess ukoll għall entitajiet pubbliċi tagħna. Dossier ta' sew tekniku, nisa per għana li nitkellem ma' rapporter u skurħan għatta u sija attwal niddiskutu il-qofol ta' dan il-rapport. Grazzi ma' tanċanna sija ta' disponibilta ta' għana bxorta ħazina fil-libda baker fisem l-alde. Grazzi, President. Jina u kolħan iprofa nżon fil-qosor. ħafna affarijiet intqalu nant kej u danuta nista' naqbel magħhom. Li nidentifikaw hawnhekk huwa dak li qegħdin nippruvaw nirregolamentaw għal darb'oħra għanna diskussjoni dwar il-riskju sistemiku u għanna bekk nifukaw dwar kif nistaw nidentifikaw il-riskju sistemiku f'dan is-settur finanzjarju. Nemmel huwa ta' bilħaq importanti li fidejna jkonna definizjoni ċari mhux daqshekk daqshekk ta' tieni livell imma irdu niżguraw li nkunu nafu dwar xiex qed nitkellmu uħut mid definizjoni kif qalet kej għandhom jiġu iċċarati anke mill-punt vista ġuridiku, ġuridiku għaliex xi drabi jistgħu jfissru ħwejjeġ differenti. F'dan ir-regolament aħna għandna nallinejaw ma' regolamenti preċedenti anke il-rapportar u l-pis fuq l-investituri Dan kollu għanna nallinew ma' regolamenti preċedenti biex l-investituri kunu jistaw jisegu dan il-regolament il-haircuts. Kif għalet kej, jekk aħna niddiskutu l-kwistjoni tal-haircuts, nemmen li għandu jkun qafas ġenerali, l-affarijiet għandhom ikunu ċari. Uħut mill-proposti li rajt eskludew it-titoli tal-gvern u l-bonds, it-titoli tal-gvern u trattament beneficjarju ma nix nipqaw, nibqaw sejrin bieħ, mandomx ikunu eżentati minn kollox, naf eh, għaliex persuni fil-konsillu fit-teżori eh, u dan, u dan it-trattament preferenzjali, imma dan jorbot mal-herkat ukoll affarijiet oħra illi semmew danuta u kej ħajkunu il-bazi ta' diskussjoni, il-skeda ta' żmien, l-FSB qed jaħdmu dwar l injigwida ġodda proposti ġodda. Memme li għanna nizguraw illi aħna u kol nipruvaw inqisu dak li qed jgħidu u mhux ninjorawh. Ma nix namlu tarasna. rasna. Nistaw nitkellmu magħhom biex naraw jekk nistgħux nallinejaw anke il-medda ta' żmien tagħna għana tagħhom. Dawn kienu l-punti ewlenin u pal-bqija tal-kollegi jiena nisab ħerqan għal aktar dibattitu u aktar diskussjoni. Grazzi. Grazzi, issa għuwe, minn kellem fissem il-gwe. Marisa, Mattias. Grazzi, le, mux jien kont għan nitkellem, mux jien xtaqt nitkellem. Għalix għandi problema, għan nitkellem ma' rapporter zjed tart, e, naf li kwistjoni importanti ma' sfortunatament issa ma' nistax nitkellem. Tajb, mela, ejja għaddu issa. Għal grupp tal-ħodor, Eva Jolie. Grazie ħafna sur President għalli għaddejt l-kelma. Aħna nilqaw din il-proposta bħala l-ewwel pass fit-titjib ta' trasparenza u tal-attivitajiet li jistgħu jkunu ta' benefiċċju, iżda li jistgħu waslu wkoll għal rabtiet perikolużi moħbija bejn l-istituzzjonijiet finanzjarji u bejnietum ukoll u E, kom, elementi ta' shadow banking li huma inqas regolata regolati. Aħna naraw il-beneficju ta' dawn repozitorji ġodda sabiex jibdew jaħdmu fuq l-SFTs għal raġunijiet prudenzjali. Aħna rridu nifukaw fuq it-titib tal-proposta sabiex ninkludu il-zvelar pubbliku ta' informazzjoni aggregata għal formoli għal firxa usa ta' formoli u sistema finanzjarja. Aħna nissentamaw li shadows jikkonsidraw ċertu kwistjonijiet li morru li lin minn sempliċi trasparenza. Dawn jistaw inkludu per eżempju revizjonijiet u rakkomandazzjonijiet għall-SFTs, din reġim ta' insolvenza, odot ta' rizoluzzjoni tal-SFT speċjali kif ukoll standards vinkolati, vinkolanti għal valutazzjoni u l-ġestjoni. U mod speċifiku fuq l-ambitu jista' jkun utli li l-estendu l-ambitu palma qalu diġa ħafna me shadow rapporters diġa sabiex ninkludu l-ECB. Sabiex ikunem zvelar aggregatu supervizorju. Issa fuq id-dispożizzjoni tal-SFT, il-Kummissjoni Ewropea għandha seta li tiddefinixxi tranzazzjonijiet li ekonomikament huma ekwivalenti għall-SFT standard. Tinija xi ħaġa tajba lix tu twessa l-ambitu u tillimita il-vojt Iżda, aktar gwida fuq livell wieħed hija meħtieġa biex nispeċifikaw dak li jrid jiġi kkunsidrat. Issa fuq it-trasparenza lill-investituri din hija xi ħaġa li bħalissa tapplika biss għall investituri fil-USITS u l-AIFMs Kini ħaġa tista' tiġi estiża biex tkopri il-kontraparti kollha tal-SFTs u titlobhom li jippubblikaw fil-iżvelar korporat tan-negozji tagħhom il-tip, il-volum u l anijiet tal-SFTs skont direzzjoni proposta mill-FSB. Minn barra dan, aħna nistgħu nżidu dispożizzjoni li titlob li dawn il-kontraparti jikxfu l-supervizjoni u jippubblikaw b'mod aggregat ir-riżultati ta' stress tests eh, dizinjati kif suppost fuq is-self fuq it-titoli. U din ukoll hija skont id-direzzjoni li ġiet proposta mill-FSB. Issa fuq it-trasparenza fil ripotikazzjoni aħna nistgħu nżidu il-kundizzjonijiet biex ninkludu il-konformità ma' ESMA, EBA u gwidi fuq l-standards minimi, il-ġestjoni ta' riskju ta' likwidità u ri-ipotikazzazzjoni. U din mhix finanzjata għal prop trading u din hija wkoll skont dak li ġi issuġġerit mill-FSB. Issa fuq is-supervizjoni u l-awtoritajiet kompetenti, emmet nistgħu nżidu artiklu fejn nitolbu lil eżma li jiprovdu rapporti aggregati fuq SFTs li juru it-tipi u l-volumi kif ukoll l-interkonnessjoni ta' klassijiet differenti ta' kontraparti tal-SFT. U dan għal darboħra skont id-direzzjoni li ġi propost mill-FSB. Minn barra dan aħna nistgħu morru li lin mit-trasparenza u nistgħu nżidu dispożizzjonijiet fuq il-kwistjoni li ħansemmi. semmi l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-insolvenza fuq l-SFTs u intemmu is super senior status tal-transazzjoni tripo apparti dawk li jużaw l-ola kwalità ta' kollaterali aċċettat mill-Bank Ċentrali nirrapportaw fuq il-fattibilità tal autoritajt ta' riżoluzzjoni ta' ripo li permezz li li jixtru il-kollateral minn min isellef permezz ta' ripo u mbagħad ibijawhom meta il-swieq eh, jikkalmaw biex nevitaw il-fire sales huma relatati mar-ripo li wassal ċertu stress. U aħna nistgħu naħdmu wkoll fuq standards minimi għal valutazzjonijiet kollaterali kif ukoll ġestjonijiet tagħhom. U jina verament qed nistenna bil-ħerqa nipparteċipa f'din dan ir-regolament. Grazzi. Thank you very much. Now the rapporteur Grazzi ħafna sar rapporter għall-aħħar kummenti minna ħatiju. Iva, grazzi ħafna sur President, nishtiq nirringrazzja lill-kollegi kollha li intervenew għal mm, kummenti tagħhom. Jiena ovvjament ħankompli diskussjoni magħhom. Aħna rajna li din hija kwistjoni li verament għanqlitna x'aħna appassjonati dwarha U anka jekk hija parti mid-diskussjoni ta' qabel li forsi ma kienx la daqshekk, ma jiena nippreferi li din diskussjoni ma narejx bħala kwistjoni biss teknika speċifika kważi tedjanti ta' aspetti li xi kultant taqqas biss eh, jifhimhom min ma dedikax parti minn ħajja professjonali tiegħu għalihom. Jiena nippreferi nara bħala parti minn dik l-istorja li fakkarna okmar dal-ħodu. Joqsu 800 biljun eh, euro ta' finanzjar għall-ekonomija reali. Għanna nuqqas ta' 800 biljun euro f'investiment eh, li jista' jkunu investiti għall-impjiegi u għall-poplu Ewropew. u dan għaliex m'hemmx fiduċja fis-sistema finanzjarju bejn is-sistema finanzjarju l-imprenditori e, u l-ekonomija reali. U biex nagħmlu dan għandna bżonn ta' aktar trasparenza, għandna bżonn ta' aktar ċarezza anka fuq dak li jiena fl-aħħar mill-aħħar inħoss li huwa ir-rwol tas sistema finanzjarju. Xi ħaġa li tgħinna biex noħolqu r-rikezza permezz tal-produzzjoni tal-prodotti, servizzi u l-ħidma u mhux xi ħaġa li hija limitata li eh, taqdilina nifisha biss. U fid-dawl ta' dan jiena naħseb li nistgħu ninkludu anka diskussjonijiet tagħna fuq aspetti oħra, fuq elementi oħra li jistgħu jkunu teknikalitajiet u li mumiex fil-qalba tal-problema, iġifiri li noħolqu aktar benessri, aktar rikkezza permezz tal-ħolqien ta' postijiet ta' xogħol li huma neqsin fl-Ewropa. Nerġaw nibdew l-investimenti permezz ta' sim tar fiduċa reċiproka li kultant tider li eh, hija nieqsa bejn il-mexxejja politiċi wkoll anka bejn il-pajjiżi li hija nieqsa fiħdan il-sistema finanzjarju in-nifsu bejn il-kontraparti individwali u li hija nieqsa bejn il-banek u l-intraprizi għaliex fakkarna anka dal-ħodu palma kienet jgħid. Il-president tal-London Stock Exchange għal jem ħafna flus għas-swieq, jekk hemm ħafna flus għas-swieq, imma kultant il-banek m'għandhomx fiduċa ma jselfux il-flus l intraprizi u dawk l-intraprizi li jkunu jistgħu jisselfu dawk il-flus ma jeħduhomx u mbagħad għaliex m'għandhomx fiduċa fis-suq, fid-dimensjoni tas-suq u jippreferu li l-investiment jipposponuh. U dan huwa ċirklu vizzjuż u għalhekk irridu noħor minnu. U anka din il-parti tal-leġizlazzjoni miex biss teknikalità imma għajnuna anka biex nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela l-kalendarju ta' dan ir-rapport huwa fil-fatt l-istess bħal eh, dak tar-rapport fuq ir-riformi strutturali l-21 ta' jannar il-prezentazzjoni tal-abbozz, il-27 l il għall-emendi, il-23 ta' frar il-konsiderazzjoni tal-emendi, il-23 ta' marzu il-votazzjoni mbagħad il-plenarja f'April. Mela, issa jena għaddu għall-aħħar punt li għandna fuq l-aġenda tagħna li huwa punt rilevanti ħafna wkoll Il-rapport fuq ir-reviżjoni tal-qafas eh, tal-gvernanza ekonomika, l-stock taking u l-sfidi. U dan palma tafu skont it pack u 6-pack il-Kummissjoni sal-14 ta' Deċembru ta' din is-sena irridu joħorġu evalwazzjoni fuq l-effettività ta' dan il-qafas legali u il-progress sabiex nassiguraw li jkun hemm koordinazzjoni mill-viċin tal-politiki ekonomiċi Dan il-Kumitat fil-fatt iddeċieda li jikkontribwixxi li jkun attiv ħafna u proattiv f'dan il-proċess mal-rapport ta' ini tal-INI. Iġbiri il-rapport fuq inizjattiva propja. Mela, kelma l rapporter, eh, Signora Beres, grazzi, Sur President, grazzi kol tal-li għamiltu fuq l-agenda, għalli konna l-ewel skambju ta' opinjonijiet. Mela, l-idea, dwar din iskadenza hija li nkunu parti mid-dinamika li aħna eh, nidejna waqt il-semestru ta' qabel kena l-luq tal-klawzola ta' randevu li kienet fidejn il-Kummissjoni sabiex tatina evalwazzjoni fuq il-6 eh, pack u 2 pack din kienet tkun f'Deċembru u dan jippermetti li konna dibattitu f'dan il-Kumitat ma' Shadow Rapporteurs, il-Koordinaturi u anka il-Membri. U namlu dan qabel il-Kummissjoni ma toħroġ l-ewwel evalwazzjoni tal-istrument li ġi adottat. Sabiex namlu dan, jiena proponejt l-ewwel dokument ta' ħidma li jippermettilna li namlu qafas kif ukoll nkunu nistaw inlaħmu ħut mill-kwistjonijiet billi inqajmu ċertu kwistjonijiet. U dinija dan huwa metodu tajjeb biex naħdmu b'dan id-dokument biex eh, inqanqlu dibattitu. Jena nixtieq li konna dibattitu frank u miftuħ li huwa verament importanti jena nixtieq infakkar lill esperti f'dan il-qasam, ġifieri lill membri ta' dan il-kumitat, li l-Unjoni Ewropea ma kelli ma mamra biex tkun tista' titratta dawn ix-xokkijiet makroekonomiċi u sar ħafna fis-semestru ta' qabel sabiex nippruvaw nimxu l qudiem Issa l-mistoqsija għada din. Xa tkun l-evalwazzjoni tal-istrument li aħna stabilixx-xejna biċċa biċċa? Mela kenna il-patt tal tkabbiru stabilità li ġi eh, revedut fl-2005, kenna six pack 2 pack il-semestru Ewropew, u il-trattat fuq il-budget. Jek tħares lejn il-prestazzjoni ta' zona euro u l-Unjoni Ewropea kollha kemmi, tista' tara li hemmhekk hemm dibattitu fuq it-taħlita tal-politika kif ġiet definita, u għalhekk jiena nixtieq nistiedne nistidinkom li tħarsu mill-viċin lejn id-dokument ekonomiku li ħarġet il-Kummissjoni f'Ottubru tal-2013 fejn huma taw indikazzjonijiet rilevanti ħafna fuq il-konsolidazzjoni ta' miżuri li ittieħdu fiż-żona euro. Hemm numru ta' mistoqsijiet li għalaw, per eżempju, il-qafas legali, l qafas ekonomiku, l-aħjar taħlita ta' politika, u jekk hemmx post għal miżuri kontraċikliċi jekk ikun meħtieġ u hemmx livell bizzej ta' bizzejiet għal adattament pajis minn pajis għal dawk il-pajjiżi li jinsabu f'deficit. Għalhekk din hija xi ħaġa li hemm bżonn li nerġgħu neżaminawha. U din hija parti minn tliet dimensjonijiet differenti. Aħna kellna reviżjoni legali li ħajkollha issir fdit fl-14 ta' Deċembru, reviżjoni ta' six pack, ta' two pack, mux biex nevalwaw dak li konna milna, biex niproponu reviżjoni regolatorja kif inata fit-tekst nifsu. Umbat, u din hija xi ħaġa li rridu nagħmlu aħna, għandna il-konklużjoni tal-Kunsil ta' Ġunju ta' din is-sena fejn kien hemm proposta li inħarsu lejn il lax kull flessibilta li teżisti. U tielet dimensjoni hija xi ħaġa li l-koordinaturi iddeċidew li jintegraw fir-rapport. U kien dak il-moment meta ddeċidew fuq id-definizzjoni. Iġbiri adottaw it-titlu tar-rapport. Huma xnaqu li kollom approċċ aktar globali għal gvernanza ekonomika. Nixtieq ringrazzjom tal-li għamlu dan, għaliex dan jippermettilna li nqajmu l-ewwel mistoqsijiet u din hija xi ħaġa li mbagħad nerġa' niġi għalija iżjed tard. Sa dan it-tant. Jiena naħseb li dan l-approċċ huwa xi ħaġa li aħna hemm bżonn li nżommu f'moħħna. Speċjalment meta nkunu qegħdin noħorġu ċertu stqarrijiet li morru lilin minn dak li inħolo għawek. U din xi ħaġa li ntqalet anka mill-IMF f'numru ta' okkożjonijiet meta qalet li l-Unjoni Ewropea sottovalutat l-impatt ekonomiku u l-effett multiplikanti tal-politika ta' budget tagħhom. L-interpretazzjoni tal-istqarrija tal-President tal-ECB meta huwa tkellem f'Jackson Hall fit-28 ta' Awwissu ta' din is-sena Intom di tistaw tinterpretawa kif tridu. Iżda il-qalba hija il-fatt li it-talba aggregata ma ġietx ikkonsidrata mill-Unjoni Ewropea. Huwa f'dan il-kuntest li aħna nistgħu nħarsu lejn il-pakkett kollu kemmu. Jiena naħseb li hemm bżonn nitlu f'aktar dettall tal-proposti u tal-odot li għandna fidejna Umbat hemm il-perspettiva ta' prevenzjoni tal-pat. Ġviri il-possibilità li kunem għanijiet fuq medda medja ta' żmien. U dinja xi ħaġa li ntużat mod flessibbli ħafna, imma il-mistoqsija hija għandna nestendu l-ambitu hawnhekk. Hemm ħafna mistoqsijiet ukoll dwar segwitu tan-negozjati li aħna konna wettaqna. U dan kien meta is-six pack u t-two pack kienu ġew adottati. Kien hemm segwitu għal dan. Kien hemm mitra mibawta minn Olli Ren. Fil-fatt ħajkun verament interessanti ndiskutu miegħu għaliex issa huwa membru fil-Parlament. U tana itra bħala tweġiba għal mistoqsijiet tana għal riskju e, ta' investiment. Issa għadda għaddew ħafna affarijiet minn dak iż-żmien. U Tupac issa saret realtà. Kien hemm klawżola tal-investiment li iddaħlet fl-ittra ta' Olli Ren. Għadna wasalniex fil-fat taħna. U jkun interessanti li naraw jekk nistux ntaw x'nużaw bħala impetus sabiex ikonna aktar flessibilta. Ma dawn bat għajem il-mistoqsija e, dwar jekk nkunu sejrin li l-in iż-żejiet. Ġbi dawn huma mbagħad il-mistoqsijiet fuq ċirkostanzi eċċezzjonali, xinuma eh, downturns ekonomiki serji, xinuma eh, avveniment negattiv, xtib ta' dispozizjonijiet għanna bżon jew reformi strutturali għabbażi tal-prestazzjoni ekonomika fl-istati membri. U hemm mistoqsijiet oħra bħal per eżempju x'enfasi għandha tpoġġi l-Kummissjoni fuq il-budgeting ta' prevenzjoni u mhux inħarsu lej il rizultati effettivi. Jekk inti tħares lejn il-riżultati effettivi li tieħdu mill-Istati membri, din hija xi ħaġa hija kwistjoni li hemm bżonn naħdmu fuqha flimkien meta ħarsu lejn l-istrutturi. U hemm ukoll ċertu dubji, ċertu mistoqsijiet dwar realtà ta' sitwazzjoni ekonomika kif ġiet osservata fl-Unjoni Ewropea. Hemm tliet fatturi il-tkabbir dajef, inflazzjoni baxxa u għatoli. U f'dan il-kuntest, ir-regola li ġiet proposta, iġifiri, il kondizjoniet ta' tnaqqis ta' dejn u li konsidrar ta' l-impatt ta' inflazzjoni baxxa ħafna, kif ukoll l-impatt ta' domanda aggregata fuq livell ta' Unjoni Ewropea, dawn kollha huma mistoqsijiet li għadhom pendenti. Minar ma noqgħod intawal iż-żejjed nixtieq ngħid dan li ġej. Nixtieq nagħmel referenza għal ħut mid-diskussjonijiet li qegħdin isiru fid-dinja akademika għaliex hemm ċertu approċċi li aħna verament hemm bżonn li neżaminawhom meta nkunu qegħdin nikkorreġġu il-gvernanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea hemm min nistaqsi ċertu mistoqsijiet dwar id-diffikultà li wieħed jidħol f'dan it-tip ta' dibattitu fuq it-tkabbir potenzjali. ċertu kwistjonijiet ta' investiment, per eżempju. Kif ukoll ħidma sabiex il-dejn jiġi ristrutturat. Isem approċ ġdid li wkoll jista' jkun parti mill-qafas legali li huwa disponibbli. Iżda dan jitlob tnaqis immedjat fit-taxxi u tnaqis bil-mod tal-ispejjeż. U dan iwassal għal ehm, għad derogi għanwali meħtieġa Hemm ċertu stati membri li għandhom eh, naqreżjet laxk budgetarju jekk jagħmlu ċertu investimenti biex eh, jisewu situazzjoni ta' sotto investiment fis settur pubbliku. U din hija xi ħaġa li inna mbagħtu minna għal ħafna snin. Mbagħad hemm dimensjoni oħra til id-dimensjoni tar-rapport. Aħna għandna rapport miftuħ fuq il-flessibilità Iżda rridu naraw kif dan il-Kumitat se jkun parti mid-dibattitu fuq il-gvernanza ekonomika fjan nifissa. Mela ħna nisabu fil-bidu tal-leġislatura tagħna u ma nixtiqux li noqogħdu nerġaw nqajmu id-dibattiti li saru qabel, iżda qabel kien hemm xi eh, elementi verament importanti li tpoġġew fuq il-mejda, pereżempju komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni fuq il-Blueprint f'Novembru tal-2011, anzi tal-2012 f'Diċembru tal-2012 kien hemm rapport fuq il-preċedenti kif ukoll kontribuzzjonijiet differenti li għamilna fil-kriżijiet u fil-rapporti tal-kriżijiet, iżda fil-fatt dawn l-affarijiet għadhom ma rendewx il-frott. Iżda minkejja dan huma serje ta' analiżi u rakkomandazzjonijiet li nishtiqu nistaw eh, nirreferu l-ura għal-jom jekk nirridu nevitaw li l-Unjoni Ewropea terġa taqaf l-istess nazbit ta' qabel u għawek għaw zewċ elementi jew tlieta hemm il-kwistjoni tal-finanzjar pubbliku, id-diverġenza fl-istati membri li ħaġa li miex li mux għet jirnexxila il-zom ehm, li l-nifissa u sotto investiment kroniku. Grazzi ħafna, Signora Beres, issa naddi il-kelma l ewwel kellim. Esther Delange, il-Shadow Rapporter mill-PPE. Mr. Chairman. Iva, grazzi ħafna, Sur eh, President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal dan il-rapport li naħseb li għat puntatlu eccellenti. Rapport kif għalet jastess għet nistennewħ joħroġ għal Diċembru u nittama illi nżommu ma din l-iskadenza u mbagħad eventwalment nkunu nistgħu nagħtu l-opinjoni tagħna fuq dan ir-rapport. Jiena naf li din hija iktar kienet iktar rapport iktar monetarju iktar milli fiskali. Naf illi ċerta stati membri uh, għandhom għal-album ħafna dan l-aspet. Jina fil-fat studjajt il-sjons politik ġewwa Franza u wieħed mill uh, li kelli namel, wieħed mill-proġetti uh, illi kelli namel kien jorbot ma dan l-aspett. Uh, u fil-fatt eventualment spiċċajt namel dan il-nitratta dan is-suġġett flok f'Università fi Franza anke anka f'kuntest Olandiż. Rigward il-deficit pubbliku, għawak qed ngħid illi fl-aħħar nofs tad-deċenju li għadda eh, kien il-punt fejn bdew ħafna mill-problemi. Dan juri il-rabta bejn il-politiki nazzjonali u Ewropej. Naħseb illi jridu nistudjaw aktar din ir-rabta. L-istati membri u jina nemmen ehm, ħafna f'dan l-aspett illi appuntu l-istati membri ma jistawx Um, jagħtu tort lill-Unjoni Ewropea għal ċerta aspetti li għandhom jaqgħu huma ta' responsabilità tagħhom. Ta Kwasjasi kas, meta dawn iż-żewġ livelli dak eh, nazzjonali u Ewropew jaħdmu flimkien f'dan il-qasam, hemmhekk biss ikollna ċans illi nsaħħu l-ekonomija tagħna u naħseb illi dan l-element, l-element nazzjonali tassew irridu nisqu aktar fuq f'dan ir-rapport. Tini punt ma ninsewx illi ma ninsewx għaliex di dan il-qafas ta' governanza ekonomika ġi maħluq. Dan ġi maħluq meta it-2-pack u 6-pack kienu fallew u dan kien ser wassal għal falliment f'dawk l-istati membri direttament ikkonċernati iżda anka fl-Unjoni Ewropea u fid-dinja. Iżda, fortunatament daw l-istati membri ġew uh, salvati permezz ta' proġetti u fondi ta' stabilità. Uh, eh, ma ninsewx illi dan il-2-pack u il-6-pack ġew maħluqa sabiex nerġaw nevitaw repetizzjoni tal-li FC Barra minnek rridu jiġu konsidrati ċerta aspetti bħal sbilanċi makroekonomiċi. Iżda daw l sbilanċi makroekonomiċi rridu jiġu meqjusa fiħdan l-istati membri u mhux bejn l-istati membri. Ma nistawx Mm, nif u nisqu fuq dan l-aspet. Punt kif jiġi eh, irranġat huwa dawn il uh, eh, dal isbilanċar makroekonomika ekonomiku huwa eh, mhux fuq livell nazzjonali. Mhux għax ma jġobniex l-infiq eh, eh, pubbliku minnaħat tal-gvernijiet, eh, iżda minħabba l-fatt li dan huwa red line għall-EDP. Minħabba li aħna ma rridux nitfaw il peace fuq il-ġenerazzjoni li ġejjin, peace marbut ma' ħafna dejn. Issa, ndur u nifoka fuq dak li rrid ikun hemm fir-rapport. Rridu nisqu f'dan ir-rapport fuq l-effettività ta' il-leġislazzjoni li qed nippruvaw nirranġaw u nippruvaw nevitaw kwalsiasi falliment minnaħa ta' ċerta stati membri. Dan għandu jinkludi għalhekk aspetti bħal pereżempju valutazzjoni konkreta tar-riżultati ta' tupek u Sixpack li kienet tassew il-skop, li kien l-skop aħari tal din il-valutazzjoni, ridu naraw li mumma dawk l-istati membri illi Eh, għadhom uh, friskju ta' falliment minħabba id-dejn tagħhom jekk li dawn l-istati membri qed iżommu ma' limitu ta' 60% u jekk dawn l-istati membri ux qed eh, ux ser iżommu ma' ċerta obbligi li huma mpenjaw irwieħhom għalihom. Jiena ġew minn stat membru żgħir u għalhekk għandi għall-qalbi ħafna il fatt li stati membri kbar u sar jiġu trattati bl-istess mod. Ovvjament, dan din miex il-lista aħarija, dan mhux kollox li nixtieq nara fir-rapport però huma xi punti importanti li nixtieq nara riflessi f'dan ir-rapport. Però huma l-aktar punti importanti. Nirringrazzja ħafna l-rapporter eh, għal ħidma tagħha għal dan id-dokument ta' ħidma u se nkun qed nistenna bil-ħerqa li naħdem jitfit eh, ma' rapporter u mal-kollegi eh, tagħna. Sfortunatament jina ser kolli nitlaq minħabba impenji li għandi fl-offsenar madana kollu l-assistenti tiegħi ser ikunu hawnhekk prezenti biex kompli segu id-dibattitu jina l-essa li nitkellem ma' kwasjesi persona tixtieq tkellem jgħid dwar dan is-suġġett lil eh, il-bala barra minn din il-laqa. Grazzi ħafna il-kellim li miss għalli sijar l-Honorable Bert Luke. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna l-Honorable Beresh għal dan il-rapport. Inti għed tajab illi dan huwa rapport illi irrit jixpruna u jibda dibattitu nixtieq nagħti taqsira tal-mod kif il-rapport tiegħek qed jiġi infassal. Mela l-ewwel il-tkabbir mhux kbir biżejjed fiż żona euro u djufijiet eh, illi Mbagħad qed torbot dan ma' djufijiet tas sistema tagħna u l-importanza ta' taħlita ta' politiki Jiġviri li tistaqsi jekk fit-zona euro għandniex taħlita ta' politiki tajba bizzejet u kif din tista' tiġi imtejba. U nasal konklużjoni li taħlita ta' politiki tagħna miex uh, eh, tajba bizzejet f'ċerta oqsma jrid ikun hemm politiki aktar espansivi u dan jorbot ma' telet parti tar rapport tiegħek illi huwa importanti illi nisqu fuq um, aspetti ta' iktar flessibilta illi ridu ikunu uh, prezenti marbuta ma' tupak u six-pack. Barra minna kinti ressaqt serje ta' proposti. Illi skontom dawn il-kriterji jistaw jiġu sfruttati b'mod pozittiv u fejn mhux qed jintuża tfassil jew il-kliem eżatti inti qed eh, tagħmel proposti għal bidliet ħalli intejbu eh, dan it-test. Naħseb li inti eh, għajimt tajjeb il il-punt u sew għamilt illi rridu nisħu fuq ta' kemm eh, jista' jkollhom dejn dawn il-banek. Eh, u eh, il-mod kif jiġi adottat dan it tupek u six pack u kif nistaw nikorrespondu b'mod aħjar ma dak li jitolbu minna leġislaturi, ir-raba parti, il-kontabilta. Naħseb li dan huwa suġġett importanti li inti qed eh, titratta u nixtieq nagħmel xi kummenti fuq dan l-aspett. L-ewwel qabel kollox, nixtieq nissuġġerixxi ehm, aspett li qed jitħala barra minn dan ir-rapport. Inti qed issemmi eh, tkabbir eh, baxx ta' zona fiħdan iż-żona euro u l-fatt li tkabbir fiż-żona euro huwa iżgħar meta mqabbel ma' żoni oħra fid-dinja. Forsi importanti illi nħarsu aktar mill-viċin dawk il-partijiet oħra fid-dinja fejn itkabbiru ikbar anka fl-Unjoni Ewropea stess. Irridu nqisu dawk l-istati membri li għandhom tkabbiru li mhumiex parti mid-żona euro u nippruvaw nifmu kif dawn il-pajjiżi qed ikollom rasi ta' tkabbir ikbar u għal xiex dan. Ovvjament dawn għandhom esperienzi differenti eh, ta' tkabbir. Din hija bidla hija differenza importanti li teżisti bejn iż-żona euro u żoni oħra. Rridu nifmu eżattament għaliex eh, dawn l-istati membri qed jesperjenzaw tkabbir differenti u dan jippermettilna li kunem hemm Transizzjoni għal mistoqsijiet il qajjim tinti stess. Ġifiri rigward jekk il-taħlita ta' politiki li qed nusaw fiż-żona euro hijiex waħda xirqa jew le. Nistgħu nqabluha mal-lodot ta' eh, eh, ta' politika monetarja illi qed tiġi użata fiħdan iż-żona euro u barra miż-żona euro il-politika fiskali li qed nuzzaw fiż-żona eh, barra mid-żona euro mhijiex daqshekk wiesa daqs kemija fil-żona euro, wara rridu nifmu għaliex hemm kundizzjonijiet aħjar għal tkabbir barra mid-żona euro il-dikjerazzjoniet tiegħek huma illi inti tasal konklużjoni ġifiri illi taħlita ta' politiki li jazbaljata, pero rridu nqisu raġunijiet oħra, raġunijiet oħra illi huma raġuni għaliex kien hemm tkabbir żgħir u li huma l-inċentivi li għandhom waslu għall-investiment. Għal darbohra rridu nitkellmu dwar il tis żejjed li qed jitpoġġa fuq min għalla it u rridu nitkellmu wkoll dwar ir-riċerka u l-iżvilupp. Irridu nitkellmu wkoll dwar nuqasta inċentivi illi waslu għal eh, dejn privat kbir wis Eh, il-kollega tiegħi kellem ukoll dwar in-nuqqas ta' fiduċja fl-istituzzjonijiet finanzjarji. Eh, partikolarment eh, fil-business banks dawn il-banek ta' negozju. Dawn fissru li kienem nuqqas ta' inċentivi għas settur privat għalix il-memx prospettiva ta' liħ ta' flus. Irridu nqisu wkoll il-unit costs flimkien ma l-ispejjeż relatati mal-ħaddiema. Inti tkellimt ukoll dwar uh, eh, insibu bilanċ ġdid u qed ukoll illi dawk l-istati membri li mhumiex biżejjed kompetittivi jridu jaħdmu fuq uh, dan aspett u illi għanda tiġi stimulata id-domanda il Eh, domestika, pero dan huwa sempliċement eufemizmu li fisser sempliciment illi iridu jittieħdu miżuri statali sabiex tiġi ġenerata jiġi ġenerat l-investiment. Iżda batem hemm l-effett negattiv fuq livell internazzjonali għaliex nkunu inqas kompetittivi. L-istati membri eh, jitpoġġew fi zvantaċ dak li huma esportazzjonijiet. il kompetitività internazzjonali wkoll hija importanti għaliex ovvjament il-politika fiskali hija metodu ta' kif nibbilanċaw u neliminaw id-differenzi fil-kompetittività fiħdan iż-żona euro għaliex il-fiskalità il kompetitività fil-settur fiskali ta' taxxi u aspett importanti sabiex l-istati membri ta' zona euro jitpoġġew kollha fuq l-istess livell. Għalhekk, importanti nimmiraw għal politika fiskali iktar ġusta li ma torboċ biz, tajab bizzejet mal ġurisdizzjoni tal tal-Unjoni Ewropea. Għawek donna kun qed nibdew nirfsu fuq il-kallu tal-Istati Membri għaliex ikunu qed nidħlulhom eh, fil-ċerta qosma illi jimplikaw sussidjarjetà. Punt ieħor huwa l-effett ta' multiplikazzjoni eh, dan rrit jitqies għaliex mhux neċessarjament hemm xi effett mekkaniku li jidħol fis-seħħ jekk parti mit-ċiklu ekonomiku illi iwassal għal stimolu. Hemm evidenza li turi illi il-multiplikatur fiskali fil-fazi inizjali kun ħafna ikbar meta mqabbel ma' fażijiet oħra ta' dan iċ-ċiklu ekonomiku. Jiġifieri mhux neċessarjament illi bl-applikazzjoni ta' ċerta politiki fiskali inti ser tkun qed tara l-effett eżatt oppost ta' dak li ġara uh, fir-reċessjoni illi fortunatament qed noħorġu bil-mod il-mod minna. Nixtieq nitratta l-aspett tal- tal-fat li għanna nisfruttaw kompletament u bisħiħ il-flessibilta. E, ħaġa li ntisħaq ħafna fuqa, nixtieq infakkarkom illi l-intenzjoni ta' zona euro meta dottati 2-pack u 6-pack kienet dejjem illi nipromuovu il sostenibilta ta' kemm ikollhom djun il-banek. Però ma tistax tinjora il-numri u il-fatti, il-fatti li ħajkolna aktar dejn il-lum ser ifisseri li kunem dejjem aktar peace fuq min ġej warajna u il-bżon illi dawn id-djun jinħafru. Għalek l-effetti ta' kemm ikollhom djun dawn il-panek ma nis ma tistax tiġi injorata. L-spejjes relatati ma dejn ta' dawn il-banek jorbot ħafna ma kem nitfaw inċentivi uh, importanti u rridu nqodu attenti illi dan il-pis ma jitpoġġiex fuq il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjini għaliex kull ma jaddi żmien il- peace illi ser uh, jitpoġġa sabiex jerġa' jitħallsu id-djun ser ikompli jikber minħabba li rasi ta' interess jikbru wkoll. Issa, naħseb li huwa importanti wkoll illi l-istituzzjonijiet ta' eh, Ewropej, partikolarment l-Kommissjoni Ewropea, tider u dan il-Parlament Ewropew u il-proposta taħħa tiġi studjata mill-Komitati tal-Parlament Ewropew biex aħna nistudjaw dawn din il-proposta bir-reqqa. U e, f'Diċembru wara li kolna dan il-rapport fidejna rridu nisħu fuq il-fatt li din id-dejta tiġi ippubblikata li ġdinja parti minn governanza tajba. Dan hu l-unika mod kif nistgħu nazlu għal ċerta konklużjonijiet tant qasir żmien. Irridu nqisu wkoll il-kontabilità demokratika eh, tal-awtoritajiet nazzjonali viżavi il-parlamenti nazzjonali sabiex niżguraw u naraw l-imma miżura qed jittieħdu għaliex u xikun il-pis ta' dawn id-deċiżjonijiet partikolarment fir rigward tal peace li tpoġġa fuq minħalla 16 u l-kompetittività tal-istess stati membri. Dan huwa importanti għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjeni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Toyer issa. Grazzi ħafna, Sur uh, President, fissem il-libdems uh, ta' dan il-Parlament Ewropew, jina ringrazza l honorable Pervan xal uh, dan il-rapport. Jekk jekk inti tixtieq illi Fil-fatt aħna rajna illi il-munita unika Mm, esperienzat ċerta problemi għaliex kien il-kas għaliex eh, kien hemm ċerta eh, ekonomiji, sistemi ekonomiċi li ma kienux sviluppati biżejjed. Għalhekk fl-2003 nbda il franza u l-Ġermanja kien hemm ċerta regoli li tpoġġew ġew stipulati minn dawn l-istess pajjiżi u Bat il-dejn minħabba dawn ir-regoli ġew uh, stipulati f'ċerta stati membri, minn ċerta stati membri, stati membri oħra spiċċaw bdjun gbar u għalhekk wasalna għal kien hemm il-bżonn ta' tupak u six pack Issa għadda ċerta żmien, però mhux ħafna żmien u mhux possibbli illi namlu valutazzjoni kif suppost ta' din il-leġislazzjoni fi żmien illi għandna dispożizzjoni tagħna naqbel mal l-Onorevoli Van Langen illi rridu nistaqsu lil nafusna jekk intużawx lodot xirqa u jekk ittihdux il-passi meħtieġa fl-istati membri. Dan uh, ser ikun ix-xogħol tal-kummissarju eh, konċernat uh, illi imiss rridu naraw jekk dawn il-rakkomandazzjonijiet speċi li huma speċifiċi għal ċerta stati membri uh, jamlux sens għal pajjiż għall stat membru tiegħi l pajjiż il-Ġermanja. Um, aħna sħaqna fuq uh, l-ekonomija in ġenerali, l-mistoqsija kienet kif nistaw noħolqu ambjent uh, li huwa ambjent li jixpruna l-investiment. Fil-Ġermanja dan it-tip ta' sib ma kienx popolari bizzejet rigward imbagħad illi innaqsu il peace fuq ħala 16. Naħseb il-Parlament irid jisħaq fuq il-leġislazzjoni li aħna adottajna u naraw jekk din u x'qed tiġi implementata jew le. Mbagħad il-mistaqsija oħra. Jekk l-istati membri ux ser iżommu ma leġislazzjoni li aħna stess imponejna fuq nanfusna. Uh, il-proġett uniku huwa il-direzzjoni li għanna nieħdu. Mbagħad il-funzjoni tal-Bank ċentrali, il-professur Luke għajem punt li kien utli ħafna Eja, nħarsu aktar mil viċin lejn stati membri illi mumiex parti mid-zona euro iżda li għandhom livell ta' tkabbir aktar oli bħal per eżempju il renju Unit. Dawn għandhom kellhom eh, eh, l-pumpjar ta' flus pal eh, quantitative easing kien hemm ukoll assi għal valur ta' 250 biljun Eh, euro illi imbijaw li nħarġu għawek għet nitrattaw 1.4 biljun euro jekk u jħet eh, iqis il-Bank eh, ċentrali Ewropew. Pero huma minkejja dan l-ammont ta', ta flus fidejhom u mamma rilassawx xiftit il-politika monetarja tagħhom. Rigward il-quantitative easing, uh, jekk dan jiġi immexxi mill-BCE, Eh, hemmhekk ikunu qed imorru lil lil minn dik li hija responsabilità tagħhom jekk inqisu il ġejjini tal-politika monetarja tal-BCE trid din tisħaq fuq l-istabilità tal-prezzijiet. Eh, mhix qed hemmhekk il-BCE biex jiffinanzja l-istati membri jew li jipprova jidħol f'ċerta politiki u jadotta ċerta politiki ġodda. Din mhijiex parti mir-responsabilità tiegħu u il eh, jekk wieħed ħares lejn il-Federal Reserve tal-Istati Uniti, eh, irridu naraw jekk jistax ikun hemm ċerta stimolu eh, biex noħolqu l-effett mixtieq u f'dak il-każ liema tip ta' stimolu rrid jinħoloq sabiex inżidu il-livell ta' investiment. Mm, però ma nistawx nadottaw l-istess miżuri kullimkien. imkien inkella nkunu qed naħdmu kontra uh, ċerta uh, stati membri, un bat rigward il-limitazzjonijiet f'infrastrutturi ta' trasport, eccetera. Għalek, biex nikonkludi, naħsbu illi Eh, f'dan l-eżerċizzju ta' stock taking ċerta stat ħareġ biċar illi eh, ċerta stati membri għamlu sagrifiċi akbar minn stati membri oħra. Knem stati membri pal l-Slovakkja, l-Estonja, l-Litwanja illi reġaw poġġew l-ekonomiji tagħhom fuq saqajhom u għalhekk m'għandhomx jiġu penalizzati minn ċerta stati membri illi mamlux dan u għalhekk mamlux Eh, riformi strutturali sal-istess punt s-sakam għamlu humom. Għalek importanti illi l-approċ illi nużaw kun wieħed ġust u jkun hemm regolatorju ġust użat madwar l-Unjoni Ewropea u nizguraw illi dan il-pakket ta' stabilta uh, eh, finanzjarja jiġi adottat bl-istess mod. Mbagħad rigward il-livell ta' ċerta uh, dejn li jeżisti f'ċerta stati membri. F'xi stati membri dan il-livell ta' dejn mawla ħafna u jħassibna mhux ħażin. F'opinjoni tiegħi anka f'ċerta pajjiżi li huma b'saħħithom palma uh, eh, wieħed jimmaġina li hija l-Ġermanja xorta id-dejn huwa problema. U għalhekk il-kwistjoni anka meta wieħed iqis ir-regola tal-insolvenza uh, fl-istati membri qed nirċivu ehm, minn dak li ħareġ minn ċerta reviżjonijiet ta' kull flet xhur jider illi anka ċerta kredituri privati mandomx jissejħu sabiex jagħmlu l-kontribut tagħhom. Madana kollu nixtieq nirringrazzja lir-rapporter u l-shadow rapporter oħra u għana ser inkunu qed nagħmlu l-emendi, nresqu l-emendi f'ħin fuqtu. Grazzi, Marisa Mattias, fissem il-Gwe. Grazzi, nixtieq nibda billi nrotħajl l-rapporter għal proposta li hija prezentat. Nemmen li proposta tajba. Kemm f'kontenut kif ukoll f'dik li struttura. Il-kwistjonijiet li għajmu ċertu tħassib jiena koll naqbel magħhom. Nixtieq nikkummenta uħut mill-punti msemmija fid-dokument iżda ma nistax ma nfakkarx dak li qalu uħut mill-kollegi qabli. Uħut mill-kollegi qalu li issa huwa f'waqtu li nirrevedu il-pakkett ta' gvernanza fl-Unjoni Ewropea jiena jidil li mhux tal-li huwa f'waqtu tal-li aħna għandna id-dmir li nagħmluh. Nibda billi ngħid dak li intqal fil-rapport. Il-rapporter tagħmel kummenti ġenerali tgħid ġara wara trattat ta' Maastricht, tkabbir fost l-oħrajn u tajt li il klawzola tal novella u saret biex tigarantixxi li ċertu stati membri u situazzjoni tagħha ma jkollix effett ta' dawn l-istituzzjoni tal-Stati membri ma jkollux effett fuq Stati membri oħra jiġi evitat il kuntaġu Iżda dak li ġara kien bil-kontra kien hemm l-effett ta' kuntaġu b'mod sistematiku u anka jekk għaddew biss sentej ma rridux ninsew li dan il-pakkett leġislattiv kollu ġie prezentat sabiex aħna nilħu ċertu miri il-pajizi għamlu programmi, għamlu ċertu riformi strutturali, imma mhux dejjem twettqu fil-prattika ċertu pajjiżi rnexilhom jagħmlu aktar minn dak li ġi propost u ippruvaw jilħqu il-miri definiti fil-kamp ta' applikazzjoni ta' leġislazzjoni Ewropea. Nistgħu nagħmlu bħannama ndaħlu rasna taħt il- ramel, <laughs> imma fil-verità l-ebda mira ma ntlaħqet, lan ewlieni kien dak tal-level tad dejn Issa jena nistaqsi li ma pajizi għamlu riformi strutturali biex jintlaħqu il-miri stabiliti, ħadd ma laħa il-miri stabiliti, ħadd ma rnexxielu il ta' tad-dejn żdied, il-problema tal ta' tad-dejn iggravat. U għalhekk jista' jkun li dik il-leġiżlazzjoni ma tantx kienet waħda f'waqta u xirqa mira oħra, intejbu l-investimenti ma rnexxinniex qed inkomplu ninsistu kontra l-investiment pubbliku. Din hija l-letanija tal-Kummissjoni Ewropea kien hemm miri oħra imma riżultati ma kinux dawk li xtaqna, kien hemm kriżi kbira, kriżi tal-Unjoni Ewropea kollha. Il-riżultati ma nkisbux, anzi f'ħafna pajjiżi kien hemm il-GDP illi krolla. ċinu l-impatt ta' din il-policy mix, din it-taħlita ta' linja politika tal-linja tal-politika li semmi rapporter. L-analiżi ridu nagħmluha aħna għandna id li nagħmlu l-analiżi. Naqbel mal-problemi kif prezentaħomna ir-rapporter, imma issa għandna problema oħra li qed tfeċ. Problema hija din, il-pakkett leġizlativ. Il-pakketti leġislativi li ġew adottati setaw jindirizzaw dawn il-problemi jew ziduhom skonti dawn il-pakketti leġislattivi aggravaw is-sitwazzjoni. Ma nistax nuża aktar ħin għaliex kollegi oħra li xtuq jitkellem, jixtiequ jitkellmu. Iżda ninsisti sabiex nindirizzaw malaj malaj uħut mill-kwistjonijiet li semmiet ir-rapporter biex inkunu nistgħu nafanzaw daqsxejn fid-diskussjoni. Ir-rapporter qed tistaqsina il-pakkett ta' gvernanza ekonomika. Assigura, aċċerta il-policy mix effettiva jiena ngħidilkom le Ma nistawx nifmu kif nistaw niksbu dak li qed ngħidu mbagħad il-politika ċiklika fl-ambitu tal-politika tal-budget għandhom potenzjal iva hemm potenzjal kbir. Nemmen li ma tantx ksibna imma fadal ħafna x'niksbu. Policy mix kif suppost jiena ngħid iva żieda sinifikattiva ta' l-investiment pubbliku. Imbagħad irridu niggarantixxu il-protezzjoni tar-rikavat. Hekk biss nistgħu nimxu l qudiem Imbagħad il-pajjiżi f'surplus. Nistgħu jkollna bidla hawnhekk u nistgħu nżidu il-kompetitività tagħna. Jiena nemmen li jista' nistgħu inċaqal u nbidlu daqxej situazzjoni ta' domanda interna. Imma dak li qed tgħid ir-rapporter huwa minnu jekk ikun hemm zieda fil-domanda aggregata hekk biss dawn il-proposti jistgħu jagħmlu sens. Imbagħad dwar il-flessibilità u iva għan hawn, Sur President. Flessibilità hemm regoli diġa' fis u rapporter qed tgħidilna li l-isbilanċi makroekonomiċi fil-bosta stati membri tnaqsu iva jew le. Ikolli ngħidilkom li le mhux biss ma tnaqsux fil-fehdan il-bosta pajjiżi imma anke bejn il-pajjiżi differenti. Għal darbohra dwar il-flessibilità. Irridu jew ma rridux inżiduha il-flessibilità. il flessibilità It-tweġiba tiegħi jiena nemmen illi meta aħna nistaqsu domanda bħal din u l-fatt li nkunu nafu li regoli eh, attwali rridu jkunu eh, flessibli eh, din mhix l-aħjar tweġiba, irridu natu tweġiba aħjar, regoli attwali, regoli diġa fisseħ. U ma xirqa l-ewwel rridu nistaqsu jekk mish regoli kif suppostu mish xirqa qabel ma nippruvaw nagħmluha flessibbli. Kwistjoni oħra, il-kalkolu ta' deficit strutturali. Nemmen li din hija kwistjoni muftieħ biex inkunu nistgħu nevalwaw l-istabilta u tkabbir. Dawn huma mill-kwistjonijiet ewlenin huwa normali li aħna mbagħad irridu narblu naraw kif jista' jiġi kalkulat id-deficit strutturali għaliex jekk l-element strutturali jiġi evalwat biss għabbażi ta' xejrit ta' bħalissa nistgħu insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn ikonna ekonomiji li għandhom 20% ta' qatt strutturali għal darbohra. Nerġan tenni il-mistoqsijiet li tqajmu, l-kwistjonijiet li tqajmu fil-rapport jideli li huma kwistjonijiet ġusti għandi ħafna iktar kummenti x'nagħmel iżda mhux ħanamilhom għalissa jiena l-lesta li nħusem fil-ħidma ta' dan ir-rapport għaliex jidilli li huwa rapport mhux biss f'waqthom huwa tant meħtieġ. Suppost nispiċaw fit-nofsija u bekk nitlob l kellima li jmiss biex jizommu mal-ħin 3 minuti, 6 minuti u 3 minuti jekk possibbli. Umbat, il-rapporter sabiex taddinna l-aħħar kummenti. Eliza kjoġbuk. Għanna opportunità li nisimaw l-Komissjoni un kella il-President intervjeni. Iva, għanna skeda ta' żmien blaqa speċifika mal-Komissjoni li le illum. Ma kienx previst li t-intervjeni l-Komissjoni u ma' nix bizzejet ħin. Jina ħan iprofa nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun imma eh, eh, eh, mbagħad ir-rapporter irrid kolla il-ħin li jistħo illa rridu nispettaw dan. Jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Beres għad-dokument li għadditinna jiena wkoll naqsam ħafna naqbel ma ħafna minn punti li t-spiegat fid-dokument bħal non applikazzjoni u nkella rizultati ħafina tal-applikazzjoni ta' dan il-rapport emmin emma ħasseb ħafna u jilmentaw fuq iżida ta' dejn minħabba l-applikazzjoni ta' dawn il-mizuri, ġviri kważi kollox ġsessicċa situazzjoni għara lek meta ħna niddiskutu dan il-pakket Eh, irridu nqogħdu attenti eh, jekk hux self-defeating kif jgħidu bl-Ingliż u fil-fatt hekk kien għaliex aħna qegħdin nobbligaw dawn il-miżuri proċikliċi ta' austerità spiċċaw ħadmu kontrina. Jiena favur il-flessibilità, jiena naħseb li eh, dan ir-rapport huwa inizjattiva tajba, dak li rridu nitolbu huwa reviżjoni tal-pakkett bħalissa regoli li għandi mhux qed jaħdmu sew, li għandna mhux qed jaħdmu sew u għalhekk irridu morru għal riforma. Dan huwa dibattitu kruċjali f'din il-kwistjoni. Is-sur Moskoviċi meta kien hawn urina li huwa lest li jibda ir-riforma tal-pakket għalhekk jiena naħseb li dan il-kumitat irid jitlob sabiex nimxu f'din id-direzzjoni. L-ewwel net minħabba l-falliment ta' regoli t-tini minħabba l-inċertezza legali teżisti bħalissa fl-applikazzjoni tal-pakket kollu kemmu. Ir-rapporter qalet qabel u jina naqbel maħħa li memx definizzjoni eżatta ta' xifissru ċirkostanzi eccezjonali, memx definizzjoni eżatta ta' xini with severe economic downturn, ma nafux tfisser, anka il-kwistjoni tal-bilanċ strutturali, ġveri kwistjoni kollha li eh, involuti għawek u mamħalja fidejn grupp ta' hidma, il-level ta' diskrezzjoni huwa għoli ħafna għalhekk jiena naħseb li mhux ċara bizzejet. Jow inkella forsi fis-six pack meta dan huwa introdott fis-six pack li wieħed jista' jibda e, jibda proċediment e, ta' deficit eċċessiv, pereżempju, hemm ħafna e, avukati li jgħidu li dan mhux skont it-trattat għalhekk hemm ħafna ħafna inċertezza li mill perspettiva tagħna irridu nirrevedwa. Huwa ċar li l-Kummissjoni forsi tista' tagħmilna komunikazzjoni dwar xed tfisser bihom dawn il-miżuri, ma jiena naħseb li jkun ħafna ħjar jekk aħna nimxu lej kjarifika permezz ta' eh, revizjoni legali. Tiret punt, il-kwistjoni tal-proċedimenti makroekonomiċi. Jina naħseb li sissa eh, din kella loġika asimetrika bil-kompletament. Per eżempju, il-kwistjoni tal-dizekwilibrju eh, tal-bilanċ korrenti Uma, hija wkoll kwistjoni serja ħafna għalhekk qed naraw f'dawn il-proċedimenti kollha makroekonomiċi jridu nippruvaw insibu l-bilanċ, jaħseb li ħaġa importanti, kif ukoll eh, kjarifika fuq l-scoreboard, kif tapplika, kif tiġi żviluppata, għanna bżonn ta' qatt delegat ukoll fuq din. Issa punt importanti, aħna qed inkomplu nitolbu eh, revizjoni kif jitlob il-grupp tiegħi din hija indikazzjoni tal-indikaturi li hemm. Sur Moskviċi qal ħajdaħal indikaturi soċjali fl-scoreboard bħal qatt, bħal eh, faqar, servizzi pubbliċi, ġifieri dawn huma kollha affarijiet li huma importanti u hemm bżonn li eh, nitolbuhom għaliex fil-kwistjoni kollha kemmi tar-regolament makroekonomiku nistgħu eh, naqbżu kollox bħalma tiġi bħalissa fuq is-servizzi pubbliċi li ħafna mill-problemi mill-nies tagħna qegħdin u ċittadini tagħna qegħdin ibatu. Eh, minħabba l austerita Issa l-aħħar punt fuq it-trattament tal-investiment pubbliku din hija xi ħaġa li wkoll ġiet eh, msemmija minn Marisa Mattia hawnhekk jiena naħseb li rridu nimxu lejn differenzazzjoni bejn dak li huwa investiment dwar l-infiq u l-konsum jew l-investiment pubbliku li mbagħad jieħu xi ħaġa lura, din xi ħaġa nixtieq naħdem fuqha fuq il-kalkolu tal-deficit eh, u rridu ntaffu wkoll situazzjoni sitwazzjoni sabiex ikun nistgħu nwettquha jiena naqbel 100% aħna bħalissa għandna deficit nuqqas ta' investiment gravi ħafna eh, u edin eh, u d-dim reċessjoni u għalek din hija kwistjoni li trid tiġi faċċata. L-aħħar ħaġa hija kwistjoni xtieq nindirizza lill-rapporter eh, jeżisti dan id-dibattitu fuq jekk irridux nippermettu li jkun hemm ċertu flessibilizzazzjoni biex nagħtu naqriżiet ħin lil pajjiżi sabiex ikunu jistgħu jiżviluppaw ir-riformi strutturali tagħhom. Jina nixtieq insemmi eh, b'dan il-punt importanti li ma huma dawn ir-riformi strutturali u x'impatt ħajkollu fuq il-konsolidazzjoni fiskali u d-dejn għaliex hemm ir-riferma tal-OECD eh, dwar li ma impatt kella eh, fuq l-investiment fuq is-salari, fuq it-kabbir u l-konsolidazzjoni fiskali u tad-dejn u Palissa l-OECD rat li tnaqis eċċessiv tal-ammont tas-salarju toħloq problema anka għat kabir. Ġifiri anka għal livell ta' deficit. Għalek irridu nizaminaw nżommu f'moħna dawn l-elementi kollha għal riformi strutturali bħal qed isir għaliex dawn huma elementi li affettwew mod negattiv ħafna il-kwistjonijiet li jridu jiġu eh, indirizzati. Għalek, jina ovvjament lest li niddiskutu b'mod miftuħ, jiena naqbel ma' ħafna mill-kwistjonijiet li prezentat. U li ti ħaġa importanti hija ir-reviżjoni legali, di verament rridu nagħmluha, grazzi. Uh, grazzi l kellim fisem li FDT is-sur Oflin nitlob skuża għandi impenn ieħor u fin-nofsija irrid immur band oħra nitlob lill-kollega Rosati biex imexxi l-aħħar parti ta' din il-laqa. Sir grazzi President, ħan niprofa nżom fil-qosor ħankun neqsar mill-kontribuzzjonijiet li smajna f'dawn l-aħħar t-letzijat u nofs. Dan id-dokument ta' ħidma nirringrazzja l-rapporter għal dak li huwa magħruf pajizi bħala xi ħaġa tajba imma mux tajba għal kollox. Il- il-politika monetarja rajna li poġġiet fis-seħ meta nħolqot iż euro ma l-politika fiskali tħallit fidejn il-gvernijiet nazzjonali. Naturalment dan huwa qafas illi mandux ċertu elementi tal-lum il-ġurnata ma l-esperjenza ta' dawn l-aħħar jiem u rietna nuqqasijiet il-kas euroxettiku kontra zona euro dak iż-żmien kien dak biss li ma jistax ikollok unjoni monetarja bi Eh, il-politika fiskali differenti fl-istess ħin. U issa nafu Missur Draghi li huwa ma jridx biss koordinazzjoni ta' politika fiskali imma koordinazzjoni ta' politika ta' suq tax-xogħol, anke politika ta' edukazzjoni. L-aktar ħaġa interessanti f'dan id-dokument ta' ħildma fil-fema tiegħi rikonoxximent tad-deficit demokratiku fil-bidu ta' zona euro kienna f'ħafna stati membri il ċittadini li ma ġewx konsultati permezz ta' referendum u issa għandna livell ieħor ta' eh, koordinazzjoni u unjoni fuq fiskali naħa politika. Għanna livell ieħor ta' deficit demokratiku li qed jimbena fuq sisin li xejn mu b'saħħithom xorta waħda interessat f'dak li qed jiġri fl-Italja fil-Movimento 5 Stelle qiegħed jitlob għal referendum biex in-nies jiddeċidu l-poplu jiddeċidi jekk mhux lesti illi jaqblu mar-regoli li jistaw iħadmu l-Unjoni eh, Monetarja u iva hemm ħtieġa li namlu monitoraġġ ta' dawn l-affarijiet tal-Unjoni Monetarja. Il-persuni għandhom jiddeċidu, għandhom ikollhom iljett, għandhom jagħmlu id-deċiżjonijiet permezz ta' referendum għaliex hemmhekk biss ikollok ir-rieda politika fost l-istati membri biex huma japprovaw jaqblu ma' regoli li huma meħtieġa sabiex titħaddem iż-żona euro bħala entità ekonomika. Jista' jkollok 17 il-membru imma jkollok xi bat tispiċċa b'membru wieħed jew xejn ma nafx imma ħafna mill-persuni għadhom ma ġewx mitluba mistoqsija f'dawn l-istati membri jekk ma jiġux mistoqsija il-periklu huwa illi l-Unjoni Ewropea tkun il-vitma għad nuqqasijiet ekonomiċi u l-Unjoni Ewropea tidher dejjem bħala dik li qed timponi standards ta' għajxin u minħabba fija li hemm livell ta' qatt. Għalhekk fl-Ewropa neħtieġu dawn argumenti ta' deficit demokratiku li jiġu indirizzati u lil popli ngħidulhom b'onestà kbira x'inhi l-implikazzjoni jekk huma ikunu f'żona monetarja u x'ġifieri għal xiex ħajjitħlu jekk jitħlu f'żona monetarja. Xinu tajjeb, xinu l-ħażin, l-aħjar soluzzjoni forsi tkun dik li nirritornaw lejn il-muniti nazzjonali u napprezzaw rata ta' kambju skont il kondizjonijiet partikolari tal-ekonomija. Din hija dan huwa l-qofol tal-problema li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea u jekk ma nindirizzawx il-kwistjoni ta' deficit demokratiku maħna ħanamlu l-ebda pass kbir il qudiem Grazzi Sur Oflin, nikkonkludu l-lista ta' kellima li tkellmu fisem il-gruppi politiċi issa nduru lejn ir-rapporter sabiex tatina xejn ta' taqsira dwar ir-rapport. Grazzi, President hija ħasra li dibattitu bħal din bħal dan. E, Zon fil qosorek joġbok jogħġbok għaliex l-interpreti diġa qabżu l-ħin allokat il-ħin tagħhom. Nista' nitkellem bl-Ingliż jekk trid, imma ma nistax ma nistax nieħu ftit minuti biex nikkonkludi diskussjoni bħal din. Kena l-ewwel skambju ta' femiet u hija ħasra li dan l-ewwel skambju ta' femiet qed isir daqshekk tard fil-laqgħa tagħna. Għatuwa tant importanti għalina li ikonna gvernanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea li tant neħtiġuha il-koll. Ħafna mill-persuni li tkellmu xorta waħda mhumiex preżenti, m'għadhomx preżenti sa nikkuntatjom f'termini bilaterali. Imma bil-spett lejn minn baqgħu hawnhekk sal-aħħar jiena nixtieq nikkummenta. L-ewwel net nixtieq infakkarkom li dan mhuwiex ir-rapport, dan huwa dokument ta' ħidma u em, punti inċerti marbuta miegħu jiena qed il-fatti kif inhuma fl-Unjoni Ewropea l-inizjattivi li ttieħdu lil-in mill-Parlament jew fil-Parlament li għadhom relevanti Kwissjonijiet li tqajmu jiena ma vintajċ l-affarijiet dwar il-flessibilta kif jisu rrit jgħid is-Sur Lukas. Jiena ġbard dak li ġi għadot fil-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew huma stidnuna biex niftħu dan id-dibattitu li naturalment huwa meħtieġ ukoll meta naraw x'inhi s-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni. Lester De Lange. Ija tkellmet bil-qawwa dwar ċertu kwistjonijiet li jiena semmejt irridu niddiskutu il-CSRs kif għandhom jiġu applikati l-istati membri u miex indaqs jew le. Jiena mhux problema li għalli niddiskutu dan il-punt ir-riforma strutturali li semmiti. Semmi wkoll is-Sur Luka. Le, Sur Toja. Wa dibattitu jiena lesta li nagħmel dan id-dibattitu magħkom mhux biss dwar definizzjoni ta' riforma strutturali, imma dwar kif għandna nikkonsidraw dan meta nefalwaw l-impatt li din politika qed ikollha fuq l-istati membri, li naraw l-affarijiet bir-reqqa. Smajt li sulluka semmi il-fatt L-situazzjoni ta' tkabbir li l-in mid-zona euro kienet tider aħjar minħabba il-quantitative easing, it-naqis kwantitattiv u minnaħa l-oħra eh, jishtiq li l-sibi iżom mal-mandat tiegħu. Dinja xi ħaġa li għandna nittrattawha baktar reqqa. Madana kollu. Ikolli nammetti li jiena ma naqbilx miegħu. Meta huwa jgħid li l-kompetenzi fiskali tagħna huma kompetenzi l-aktar tal-istati membri dan immur kontra dak kollu li nkiteb sa mit-trattat ta' Maastricht, artikolu 1-2-1 ta' trattat li l-membri tal-Unjoni jemnu li l-politika ekonomika tagħhom hija kwistjoni ta' interess reċiproku. mux ħaneħdu nieħu fit-tul. Imma għadni nemmen li uħut mill-kwistjonijiet diġat għajmu mill-kollegi u nixtieq inwieġeb żewġ punti jew tlieta. L-ewwel punt is surtoja naħseb qajjem din il-kwistjoni Itupek kellu sar fiħdan għafas ġust, il-kwistjoni miex dwar il-ġustizja, ma dwar l efficienza u koll. U l-aħjar soluzzjoni għal kulħadd għal dawk kollha fiż-żona euro. Ħafna stati membri diġà kisbu u hekk intqal u ntqal ukoll ir-regoli għandhom japplikaw kull imkien. Forsi wasal iż-żmien li naħsbu daqsxejn dwar din il-ħaġa. L-aħħar punt. Xi mistoqsijiet li tqajmu għandna nitrattaw il-flessibilità u għandna nagħmlu r-reviżjoni tar-regoli mal-ewwel. Għanna nimxu pass wara pass, irdu naraw fejn u l-marġni ta' manuvra fejn nistaw naplikaw il-flessibilità. U inħallu il-bibin kollha miftuħa jekk ikonna bżonnhom. U nimmaġna l-Kummissjoni ħatħallina niftħu il-bibien meta hija tippreżenta r-rapport f-14 ta' Diċembru f'dan l-istadju. Da' kollu li nista' ngħid għalissa nittama li jkollna kooperazzjoni. B'saħħitha mal-shadows kollha u mal-kollegi dwar dan id-dibattitu hekk kritiku. Grazzi ħasra l-ħut mis xedows ħallew il-kamra qabel ma tkellmet ir-rapporter wasalna lejn tmim il-laqa il-kumitat Tijati jagħti lok għal bosta avvenimenti workshop mal-esperti esterni, workshop mal-Kummissjoni dibattitu fekon u fil-plenarja mal-Kummissjoni u smih pubbliku ma' esperti ta' livelloli. L-aħħar kalendarju għadu ma ġiġ deċiż ħajjiġi deċiż mill-kumitat tagħna fil-ġejjin qarib. Grazzi tassew. Nara il-hawnhekk.